Sì. Colleghe e colleghi. Mela, esis kollegi. Nihdu postna. Iliana la Terrera frappé Strasbourg en plein ville alors même. Mela, Ah, sena ilu e, Strasburgu kien ġiet attakkata mala meta aħna konna qegħdin għaddejja bil-plenarja attakk mit-terroristi Lamisti Antonio Megalizzi ġurnalist e, Taljan li kien Strasburgu biex ikopri l-aħbarijiet min-naħa tal-Parlament Ewropew. Bartosz Pietr Oranicki li kien minn Strasburg ma ta' oriġni Pollakka Kamal Agband li kellu Garaġ mekanik li kien minn Strasburgu u kien ġej mill-Afganistan. Pascal Verdan li kien pensjonant imbong Schweber Aman li kien turist mit-Tajlandja. it terrorizmu ovvjament ma jħux kas l-oriġni, nazzjonalità, jew it-twemmin tal-vittmi tiegħu, imma jolqot is-soċjetà kollha tagħna quddiem il-vjolenza u l-orrur. Aħna għandna bżonn nibqgħu maqudin fid-difiża tal-libertajiet, tal-valuri, tal-prinċipji tagħna li jagħmlu minnhom l-Unjoni Ewropea. U għalhekk għandna rispett profond, solidarjetà tagħna tmur għall vittmi kollha l-oħra, il-familji tagħhom, il-ħbieb tagħhom, il-belt ta' Strasburgu u l poplu Franċiż. U għaldaqstant nipproponi illi nosservaw minuta ta' skiet fil-memorja tagħhom.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 Eżis kollegi, qabel il-bidu ta' din is-sessjoni tal-lum, eh, permetuli infakkar il-vitmi tal-ġraja traġika fil-Pubblika Ċeka tal-bieraħ. Kien hemm sitta kompatrioti tiegħi ġew maqtulin Eh, fil-istitut tal-isptar Fosrava daw in-nies innoċenti qatt se jmorru lura ġodarhom jew jintaqgħu ma' ħbiebhom. Traġedja li missa qatt saret u għalhekk jiena nitka ma' daw kollha illi kienu jafuhom u nixtieq illi nisprejmu l il kondoljanzi tagħna Iva, Onorevoli Ċaranzova, issa l-Onorevoli Elena Lizzi, nadilek il-kelma. Buongiorno Presidente. President, kollegi, nirringrazzjak tal-li permettitni nitkellem biex insel nitkellem fuq eh, Taljan illi kien il-missir tal-program Erasmus u għad astant membru tal-Assemblea Domenico Narduzzi illi mit il-ġimma li għaddit kellu 86 sena u kif tistaw timmaġinaw ħalla vojt fil-familja tijaw għax kien persuna għawija ah, minn l-inizjativa u volontà u ħalli anki fil-Europa fil eh, memoria u wirt kbir <clears throat> ta' proġett illi aħna nistaw naqsmu anki jekk il-pożizzjonijiet politiċi tagħna mhumiex Eh, rib. Nitlob lil l-assemblea li eh, niprovaw niftakru fih għamil nihdan anki fil-komitat Empl u nishtiq nespriben il-familja lil-bintu lil-neputijiet li nihdu sem fil-luttu ta' din il-persuna u naqsem eh, ma'kom il-fatt il fat eh, il tal-fatt li ħallina il-missir il-proġett Erasmus. Grazie. Dikjaru ripresa la sessjoni. Mela sessjoni essa miftuħa eh, il-sessjoni ta' ħamis 28 ta' novembru. Il-minuti huma disponibbli, hemm eh, xi kummenti fuq il-minuti, jekk m'hemmx kummenti Allora il-minuti huma approvati. <clears throat> Issa ċit aħbarijiet. Wara il-ħatra ta' Dubravka Swizza għaddina Joanna Vanean u Nikola Smith bħala membri tal-Kommissjoni Ewropea eh, attualment mill-ewwel ta' Diċembru hemm siġu vojt. Fil-Kroazja innominat Sultana Glava flok Subravska Zwizza mill-ewwel ta' Deċembru. L-awtorità tal romania informawna illi Jorge Vlad Nistor eh, ħa post Adina Leona Valean mill-2 ta' Deċembru u l-autoritajiet tal-Lussemburgu għaleġew Mark Angel flok l-Onorevoli Smith mill-10 ta' Deċembru. U naturalment aħna nawguraw il-dawn it-tlet membri ġodda u huma uh, membri bidrittijiet sħaħ fil-Parlament skont il-regolament. Mela naddu għal agenda tal-lum. il bozz tal-agenda kif ġiet fissata fil-konferenza tal-presidenti fit-28 ta' novembru ġi imqassam. Għaw tal-bit ta' bidla. Iva, l-erba il-grupp tal-ħodor talbu illi id-diskussjoni fuq il-diskussjoni tal-Kummissjoni fuq il-Patt Ekoloġika Ewropew eh, qed eh, jitolbu li namlu diskussjoni fuq din il-proposta fil-lowel plenarja ta' jannar. E, natu mikrofonu li sur Lambert. Grazzi ħafna dan huwa l-ewwel qatt politiku importanti tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida Att importanti ħafna li jolqot il-linji ta' politika kollha Jina kuntent ħafna il kummissjoni Ewropew ġi hawnhekk biex jippreżenta lill-Parlament Ewropew hekk taħdem id-demokrazija u hekk aħna nistgħu nirrispondu għal test sostanzjali b'test sostanzjali b'riżoluzzjoni illi tagħti l il viżjoni illi l-Parlament Ewropew għandu tal-proposti ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament se jkollna l-opportunità il nitkellmu fuq fuq kull inizjattiva leġislattiva tal-Komissjoni, ma nasib li huwa importanti wkoll li aħna nistgħu nagħtu stampa ġenerali dak li huwa abbozz jew proġett ukoll ġenerali, u għalhekk għandna din ir-riżoluzzjoni għal sessjoni ta' jannar wieħed. Eh, Hemm xi ħadd li huwa kontra. Mela allura din it-talba nivutaw fuqa eh, billi nollu idejna min jaqbel mal-proposta tal-onorevoli Lamberts min huwa kontra minu min jastieni mela il-proposta hija approvata mela diskussjoni fuq id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-Patt Ekoloġiku Ewropew se tiġi konkluża b'riżoluzzjoni li nivutaw fuqha f'jannar. Mela bekk l-agenda tal-lum hija fissata. Issa ngħaddu għad dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-Green Deal Ewropew u natu il-mikrofonu nirringrazzjaw tal-preżenza tagħha il-President von der Leyen. Għalbiex biex tagħmel introduzzjoni ta' dan id-dibattitu. Prego, President. Grazie ħafna, su President. Eh, ġematejn ilu jiena għamilt weda l dan il-Parlament U jiena kont wet il l-Kummissjoni tiegħi mhux se titlef il-ħin. U għalhekk hawn aħna eh, ġimgħa ġimagħtejn wara aħna qegħdin hawnhekk qudiemkom bil-proposta tagħna għal patt ekoloġiku għall-Ewropa, European Green Deal. Huma l-popli tal-Ewropa illi talbuna li nagħmlu azzjoni deċiżiva kontra t-tibdil fil-klima. L-Ewropej waslu leħenhom kemm flurni kif ukoll fit-triqat u għalin għalihom aħna qegħdin hawnhekk illum għalihom aħna qegħdin hawnhekk u nippreżentaw patt ekoloġiku Ewropew tant ambizzjuż. U għalhekk illum aħna ngħidu lill poplu l-popli Ewropej aħna smajnikom u smajna sew u hawnni it-tweġiba. Eżis deputati, f'Lulju wara l ħatra tiegħi jiena poġġejt l-azzjoni klimatika fil-qalba tal-programm politiku tiegħi. Permezz tal-vot tagħkom intkom approvajtu dan il-programm. U jiena kont wetkom illi ikolkom post ċentrali fil-passi li ġejjin. Illum Franz u jien u l-kolleġġ kollu se nippreżentaw għalikom kif ukoll ċittadini Ewropej l-idejat tagħna għal Patt Ekoloġiku Ewropew. Aħna wkoll qegħdin hawnhekk għax aħna għandna bżonn għandna bżonnkom għax din il-proposta mhijiex il-pass ħari, anzi il-bidu ta' triq flimkien u aħna nkunu nistgħu biss naslu bl-appoġġ tagħkom. Onorevoli membri, din mhijiex biss il-viżjoni għalina eh, biex ikonna l-kontinent nadif, imma din hija dawn huma l passi prattiċi lejn eh, l-2050. Ovvjament għandna bżonn ta' iktar minn ġenerazzjoni biex naslu biex nħolanijiet tagħna nafu dan ir roadmap se jkollha tevolvi ruħha u tadatta ruħha matul is-snin se eh, kun hemm eh, bradubju ta' xejn triq diffiċli mimlija ħofor, imma aħna għandna bżonn nżommu r ritmu nżommu l pass ma nħallu l-ħadd lura u nafu li huwa fattibbli aħna determinati jkollha suċċess imħabba l pjaneta u l-ħajja fuq din il-pjaneta u hemm tant nies Ewropej, kummerċi u bliet li diġà qed juruna t triq ir-rotta. Il-ġimgħa li għaddiet 44 tal-investituri l-iktar kbar fl-Ewropa jirrappreżentaw 6 triljun euro ta' assi talbu l-Unjoni Ewropea biex tadotta kemm jista' jkun malajr liġi fuq il-klima għal newtralità klimatika sal-2050 huma jridu din il-liġi huma qegħdin jgħidu illi tuhom kieku l-fiduċja biex jieħdu deċiżjoni ta' medda twila ta'ż żmien għall-investiment modern, jiġifieri nitkellmu fuq responsabilità u affidabilità. U għalhekk dan huwa building block kruċjali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew tagħna se jkun fl-2020 il-proposta ta' l-ewwel liġi Ewropea fuq il-klima li se tiffissa regoli ċari biex hekk l-investituri u l-novaturi jistgħu jippjanaw l-investiment fuq medda twila ta' żmien tagħhom biex hekk it-tranzizzjoni lejn neutralità tal-karbonju ikun eh, ukoll ta' responsabilità u fis-sajf se nipproponu pjan biex nżidu fl-ambizzjoni tagħna biex innaqsu l-emissjonijiet din id-deċiżjoni fuq il-mira tal-2030 biex se tkun ħaġa hekk għal jista' jkun imma se jkun hemm valutazzjoni ta' impatt robust ħafna biex nifhmu aħjar fejn nistgħu nkunu qalbina u fejn għandna bżonn nkunu prudenti. Aħna nixtiequ nkunu ambizzjużi kemm jista' jkun u rridu nkunu pragmatiċi kemm jista' jkun. Dana kollu se jkun lest għal COP 26 eh, fi Glasgow. L-Ewropa se tmexxi bl-eżempju imma għandna bżonn ikollna iktar regoli ambizzjużi multilaterali għad-dinja kollha. Ovvjament kull kontinent għandu bżonn isib il-direzzjoni tiegħu bla dubju ta' xejn, imma lan hemm bżonn ikun l-istess għal kulħadd u bidla pożittiva hemm bżonn tiġi premjata mhux imxekkla. Aħna nixtiequ nħarsu l pjaneta tagħna, nilqgħu l bidliet fil-proċedur ta', ta produzzjoni jekk il-kumpaniji jinvestu f'teknoloġija nadifa jekk jirrispettaw l-ambjent tagħna ma jistax kollhom kompetita eh, mhux ġusta minn min inġess u għalhekk aħna se napplikaw mekkaniżmu ta' fuq il-frontieri b'konformità mar-regoli tad WTO. Honorable members. Honorable membri. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew mhux biss fuq l-emissjonijiet, imma jitkellem fuq imbottatura lejn l-innovazzjoni, fuq il-likel ta' kwalità, fuq mobilità moderna u se joħloq negozji u swieq ġodda fl-Ewropa. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-istrateġija l-ġdida ta' tkabbir tagħna u din hija strateġija li ma tkunx ta' konsum imma ta' ġid li qed tagħti iktar lura milli qed tneħħi u għalhekk strateġija ta' tkabbir illi tuħu każ il-kumpanniji mill-kontinent tagħna diġà qed imorru transizzjoni ekoloġika u qed isarfuhom f'opportunitajiet ġodda. Xi wħud qed jikkonvertu l-skart tal-plastik eh, f'amara moderna, pereżempju, il-bdiewa qed jużaw l-dejta mis-satellita biex adattaw għall bidla klimatika Għandna l-batteriji Made in Europe, għal karozzi elettro elettriki fl-aħħar saru realtà u għalhekk aħna għandna bżonn ninvestu fil-potenzjal tal-innovazzjoni tal-Ewropa. 70 sena ilu l-Ewropej investew fil-faħam u fl-azzar. U kienet rikonċiljazzjoni storika u miraklu ekonomiku. Illum qegħdin ninvestaw fil-enerġija li tiġġedded fl-algoritmi u l-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa fuq ir-rikonċiljazzjoni tal-ekonomija tagħna mal-pjaneta tagħna, rikonċiljazzjoni tal-produzzjoni tagħna u l-mod kif nikkonsmaw mal-pjaneta tagħna u nirrispettaw l-ambjent li fih qegħdin ngħixu. Din hija l-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. U onorevoli membri, sena ilu bleżat il-belt ta' Katowice ospitat il-konferenza globali tal-COP24 din il-belt għal mit sena kienet il-kapitali tal-faħam saret il-kapitali globali ta' azzjoni favur il-klima. Delegazzjonijiet mad dinja kollha minn industri ta' qabel jużaw il-faħam illi issa huma ċentri, ristoranti, concert halls, din it-transizzjoni ma saritx mill-lejl għan-nar. U żgur mhux forsi kien hemm sforzi kbar, imma nistgħu ngħidu li l-Park Teknoloġiku Ewropew ukoll mis se jiġri mill-lejla nar u se jkun hemm ħafna eżiġenzi qed ikun eżiġenti ħafna, imma hekk għandna bżonn nagħmlu bħal f'Katowice tranzizzjoni se ġib magħha impjiegi aħjar u iktar b'saħħitha. Eh, bliet eh, mingħajr tniġġis se jkun hemm ħajja ta' kwalità għolja l-Ewropej. Imma din it tranzizzjoni se titlob ukoll iż-żmien, l-appoġġ u s-solidarjetà. Għaldaqstant, eh, fis-sena li ġejja mal-ewwel aħna se nippro se nipproponu l-mekkaniżmu ġust ta' transizzjoni illi se jorbot eh, finanzjament pubbliku u privat l-EIB bil-leva tiegħu ma l-ambizzjoni illi naslu għal 100 miljun euro f'investiment fis-seba' snin li ġejjin. Zas se tkun il-pjattaforma dawn is-setturi u dawk ir-reġjuni illi għandhom bżonn Eh, xiftit jowis eh, jagħmlu sforz biex jaslu u l-Ewropa tiswa tkun parti ta' din il-bidla. It-tranzizzjoni mhijiex <coughs> biss fuq l-industrija l-kbira u l-faħam, hija opportunità l-bdiewa tagħna bis-strateġija tagħna mill-razzett eh, tal-furketta mill-Laponja għal sqalija il-bdiewa iż-żgħażagħ qed jiskopru oċuħ ta' raba tradizzjonali. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew se jkun qed jiddefendihom u l-Patt Ekoloġiku Ewropew se jikkonsidra l patrimonju straordinarju ta' l-Ewropa se jħares il-biodiversità u jagħti l-ħajja lill-ekonomija blu imma aħna bħala istituzzjonijiet illi servu lill-Ewropej aħna wkoll għandna bżonn naġixxu mhux kliem biss u hekk se tagħmel il-Kummissjoni Ewropea nafu li għandna bżonn nitalmu s-sinifikat ta' din il-bidla fil-ħajja ta' kuljum tagħna kif se nipprattikaw sostenibilità xi jfisser għal binji tagħna għal ġestjoni tal-iskart, għal vjaġġi, għall użu tal-karta, eċetera, eċetera. U għalhekk fil-kulleġġ aħna Iffissajna il-miri biex inkunu bħala Kommissjoni neutrali tal-karbonju sal-2030 u jiena nistieden il-Parlament u lill-Kunsill biex jagħmlu l-istess ħaġa. Hija sfida, imma ħan nipprovaw naħdmu flimkien. Mela, din hija ċittadinanza attiva dawn huma l-inizjattivi mill-eruq tas-soċjetà ħa naħdmu mal-allima mal-edukaturi, għax it-tfal tagħna mhumiex spettaturi passivi huma attivi ħafna <clears throat> f'dan l-isforz. U l-patt teknoloġiku tagħna se jkun għalihom magħhom u għal dawk kollha li huma lesti illi jipparteċipaw f'dan l-isforz komun. Onorevoli membri, kontinent kollu hemm bżonn jiġi mobilizzat mis-sindki tal-bliet iż-żgħar u tal-bliet il-kbar. il kbar għall-istituzzjonijiet kollha fuq livell Ewropew. Kull membru tal-Kummissjoni tiegħi se jkun involut kull stat membru, kull kumitat f'dan il-Parlament. Fil-fatt mhux se jkun xejn ma se jkun possibbli mingħajr l-appoġġ tagħkom. Se jkollna bżonn leġiżlazzjoni ambizzjuża, se jkollna bżonn budget ta' seba' snin illi jkun nista' jirrispondi għal din l-isfida Illum qed nippreżentaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew qudiem il-Parlament Ewropew u għada se nippreżentah lil mexejja tagħna fil-Kunsill u iktar tard din il-ġimgħa Franz Timmerman se jmur qudiem il-COP 25 f'Madrid. Mela ħen nibdew eh, naħdmu f'dan il-proġett flimkien. Onorevoli membri, xi jgħidu illi l-nefqiet ta' din it-trasformazzjoni eh, għoljin wisq ma ninsawx però in-nefqa illi se jiġri kieku ma naġixxux. It is rising by the year. Dejjem l-ispejjeż tal-għajn iktar minn 5 biljun euro kull sena kull sena l-ekonomija qed titlef kważi 10 biljun euro minħabba n-nixfa u l-bdiewa ovvjament jħallsu qares għal dana kollu u dan huwa biss il-bidu. Imma din mhijiex ħaġa awtomatika nistgħu nirreżistaw dawn l-iżviluppi imma wasal il-waqt imma mhuwiex tard wisq u b'dan ir-roadmap għall-azzjoni tagħna in-nefqa tat trasformazzjoni ssir sostenibbli u ħafna Ewropej diġà għaddew għall-azzjoni sena ilu Ħadd ma kien jimmaġina li kieku il-miljuni se joħorġu fit-toroq jipprotestaw favur il-klima ċittadini qegħdin jażru enerġija nadifa x-xjenzati tagħna iżviluppaw teknoloġiji tal-futur. Il-familji tagħna eh, qegħdin qegħdin jiddeċidu illi ma jużawx il-plastik u jieklu ikel lokali. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew tagħna għalihom ambizzjuż, ġust, Made in Europe għall-Ewropa biex hekk immexxu lejn newtralità klimatika sal-2050. L-Ewropa dejjem tat għamlet sforzi kbar u kellha riżultati tajbin meta nkunu unjoni maqudin, meta maqudin u b'ambizzjoni kbira u b'dan il-patt ekoloġiku Ewropew huwa ambizzjuż ħafna l-Ewropej qed jitolbuna biex nkunu aħna illi nagħmlu din il-bidla u aħna għandna bżonn issa inwieġbu l-appell tagħhom. Grazzi ħafna. Grazie. Grazie, President. Issa nisimaw minnant il-gruppi politiċi fisem il-Partit Popolari Onorevoli Ester Delange, 3 minuti. Grazzi, President, u anki Sinjura President tal-li prezentajt il-vizjoni, il-pjanijiet, l-idejat tal komissjoni Ewropea fuq il-pjan ekoloġiku, fuq il-patt ekoloġiku Ewropew u fuq l-IPP għalina il-motivazzjoni tagħna hija ċara. Aħna nemnu li l-pjaneta mhix proprjetà tagħna eh, eh, irridu e nikkonservawa għal ġenerazzjonijiet futura. allora għandna obbligu nipproteġuha. Għal daqstant li qed niddiskutu llum mhux biss il-patt U weda solenni li tfal u l-neputijiet tagħna. U il-President tal-Kummissjoni tkelmet eh, tkellmet ukoll fuq dan moment speċjali u għaveru eh, meta eh, eh, mar fuq il-qamar forsi dan huwa veru għax nistaw nkunu aħna l-aħħar ġenerazzjoni li jista' jkollna impatt fuq il-pjaneta. U fl-istess ħin għall-IPP huwa ċar anki illi ma nistawx eh, il-metodu mhuwiex illi nipro illi namlu proibizzjonijiet ma, ma nistawx aħna namlu eh, ħaġa speċjali billi namlu proibizzjonijiet imma billi namlu l-affarijiet eh, l-aħjar affarijiet l-aħjar soluzzjonijiet l-industrija nadifa li tagħti impiegi oppor, opportunitajiet l-Europa għandha tkun il-kontinent li tiżviluppa u tipproduċi eh, il-karburant alternativ. <clears throat> L-Europa għandha tkun il-kontinent li eh, tipproduċi azzar eh, neutrali klimatikament. Dana huwa dak li għandha bżonn l-Europa biex timxi l-qoddim u dana irridu namluħ kif qalet il-President li ma nħallu l-ħadd wara. Ma nistawx nħallu l-pis fuq dawk li ma jistawx iħallsu. Irridu naħdmu mal- mal eh, bdiwa tagħna, mal-foresti, mal-nies li jaħdmu fil-foresti ma nistawx aħna najdu li huma e, e, il-ħatja tal-problema tal-art. Iridu nejnuhom billi natuhom prezz ġust tal-prodotti tagħhom eh, u li konna kondizjoniet indaqs internazjonalment u anki namluħ da billi nkunu koherenti għall-IPP u għacħar illi politika ambizjuza klimatika u politika intelligenti industrijali għandhom jimxu fl-imkien patt ekoloġiku, minar patt ekoloġiku għall-industrija mhuwiex se wasal għal-bidla li aħna rridu. Aħna aħna għanna bżonna din l-ambizjoni u għanna bżon kondizjoni tindaqs globali u nizguraw illi anki parti toħra fil- eh, fil-dinja ah, jew jaċċettaw il-kondizjonijiet jew kella ma jistax ikollhom aċċess għas-suq tagħna u aħna irridu jimxu maħna fl-istess direzzjoni. Emma il-ħidma biex nimxu f'din id-direzzjoni se tibda issa aħna se jkun sfida għanna bżon li konna strategija pratika. U fil-fat aħna nistaw dan namluħ. Grazzi. Grazie. Grazie, President Garcia Perez fisem l-SD. Grazie ħafna, President. U Senjura President Iva għandna l-opportunità llum nibdew epoka ġdida l ewropa u għall pjaneta tagħna. Qegħdin fil-bidu tal-mandat u l-Kummissjoni Ewropea grazzi tal-ħidma sodinarju ta' Franz Timmermans hija qed tippreżentana iktar minn proposta. Imma dak li qed jippreżentawna huwa mudell ġdid ta' tkabbir li għandu lan biex ibiddel l-Unjoni Ewropea f'soċjetà ferm iktar ġusta u mlija ġid kapaċi li tagħti risposta għall-isfidi klimatiċi. F'Novembru dan il-Parlament iddikjara l-emerġenza klimatika u għall-SND mhijiex biss slogan imma ta' avviż ta' notifika illi titlob miżuri eċċezzjonali u urġenti. Dan il-Patt Ekoloġiku Ewropew jifakkarna illi dan li għandna bżonn biex ikun hemm bidla madwar id-dinja mhux biss fl-Ewropa biex inneħħu l fossil fuels u ikonna neutralità Eh, klimatika sal-2050 u għalhekk nek nilħu dawn li tagħna hemm bżonn ikun eh, permezz ta' tliet pilastri tal-ekonomija l-ewwel net għandna bżonn pilastru eh, tal-ambjent tal-ambjent biex l-SDGs l-ġus maquda wkoll jiġu rispettati u implementati u l-proposta wkoll tfisser l-aspirazzjoni tagħna biex inkludu wkoll l-SDGs fis semestru Ewropew u nagħmel referenza wkoll dan il-pilastru favur l-ambjent għax ikun hemm il-liġi klimatika, banijiet klimatiċi u biex ikun hemm tassew neutralità klimatika. Tieni pilastru huwa dak aħdar aħmar mela mill-aħdar issa morru għall-aħmar għax aħna għandna bżonn dimensjoni soċjali reali biex hekk ikollna pilastru soċjali b'saħħtu jippermettilna li nbiddlu l-ekonomiji tagħna u jiggarantixxi li ħadd ma jibqa' lura u għalhekk eh, ma jistax ikun hemm dawk li jkunu iktar milquta minn oħrajn u hemm il-pilastru finanzjarju. Dan se jtermina s-suċċess tal-patt favur eh, l-ambjent u għalhekk hemm bżonn ta' investiment ta' kull sena addizzjonali ta' 200 miljun euro għal daqstant għandna bżonn MFF illi jkollu għalmenu 1.3 tal-GDP u għandna bżonn nitkellmu fuq taxxa ġusta allinjata mal l-anijiet ta' tnaqqis tal-karbonju. L-Unjoni Ewropea ma tistax tiġieled kontra t tibdil fil-klima waħedha. Politika kummerċjali tfisser li jkun hemm opportunità ta' deb biex nippromovu l istandards tax xogħol tagħna kif ukoll dak favur l-ambjent u soċjali u għalhekk aħna nbagħtu messaġġ ċar illum illi aħna se nirrisponda l-istennijiet ta' miljuni ta' persuni illi huma stess eh, tisaqsu biex niġildu kontra tibdil fil-klima dawn il miljuni huma lesti għal-bidla u aħna l-essendi wkoll lesti għal din il-bidla. Għalhekk insaqsi il-mexxejja tagħna u l-forzi eh, politiċi oħra huma preparati għal bidla u għalhekk iva ta' bilfors irridu ngħaddu għall-azzjoni. Grazzi ħafna. Per il-grupp Fisem il-grupp Renew Europe il-President Ciolos. Mr. President, Madam President. Signora President, Vice President, kollegi, il-komunikazzjoni Green Deal u għal-bidu biex l-Europa timxi fit triq tajba biex niġildu kontra it-tibdil klimatiku. Ma se jkollna suċċess hekk din il-sfida eh, nbidluha f'opportunità ċittadini tagħna u l-ekonomija. Jekk aħna nimxu f'din it-triq, Renew Europe se tkun imsieħeb eh, illi tamin wieħed jafda fih. Aħna nitolbu illi l-Green Deal tkun fuq net fl-agenda. Jekk irridu li tġenera opportunitajiet, Iridu nevitaw li kunem burokraziji. Ma nistawx nippermettu li kunem burokrazija ġdida ma billi kunem dinamizmu soċietali ġdid. Iridu nimxu u iridu nibdew dibattitu fl-Europa kollu nimmobilizzaw dan il-proġett. L-ewwel net irid ikollna livell ta' ambizzjoni fil-liġi futura fuq il-klima eh, u dan jkun standard. It-tieni il-transizjoni lejn ekonomija karbon neutrali se tkun sfida għal setturi ekonomiċi tagħna se titlob li kunem investimenti, kreativita u solidarietà mal-nies u mas-settur eh, illi se jkollhom qudiemhom l-ikbar trasformazzjonijiet it-tielet approċ doppju lejn id-digitalizzazzjoni ħadra hija fondamentali. it teknoloġiji edin f'pożizzjoni unika biex jgħatu strumenti għal biex ikun mitikazzjoni u r-raba ma nistawx nopponu l-politika tradizjonali u ma rridu nimmodernizzaw l-istrumenti tagħna. Il-politika komuni agrikola tista twassal għall-ambizzjonijiet. Din l ambizjoni għandha tkun integrata mal-riformi tal-politika li diġa eh, huma preżenti. Kollegi, Dan iż-żmien li għandna qudiemna huwa sfida ta' ġenerazzjoni, imma b'determinazzjoni e, e, dina tista' tkun opportunità għalina. U dak li huwa ta' sfida mhuwiex biss li konna ambizzjonijiet, imma li nsibu soluzzjonijiet prattiċi biex niksbuhom u tistgħu daw fuqna li Renew Europe se tkun membru attiv u impenjat. Grazzi. President Lambert, fisem il-ħodor. Ċer kollegi. Aziz kollegi, aħna kontenti kontenti l-Komissjoni l ġdida għamlet mill-ekoloġija priorità tagħha u l-ewwel qatt politiku permezz tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Iġifieri jumejn war eh, ġimagħtejn wara normali li jkun hemm biskema imma nsaqsu kif dan il-katalogu ta' impenn u intenzjonijiet it-tajba siġi msarfa fir-realtà għandna erba' kriterji li se jiterminaw l-impenn tagħna fuq il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Hemm bżonn jiżgura li l-Unjoni Ewropea tipparteċipa sew fil-ġlida kontra tisħin fil-klima għal 1.5 eh, fil-mija sista l-impenji mhumiex biżżejjed u għalhekk fil-mit eh, ġurnata li ġejja aħna nimpenjaw ruħna biex naqsu dawn l-emissjonijiet ta' 55% minn issa sal-2030 imma Ovvjament din nitkellmu fuq sintomi tal-rispett mill mela ma kienx hemm tal-umanità fuq il-limiti biofiżiċi tal-pjaneta imħabba l-biodiversità, imħabba li eh, r-risorsi tagħna dejjem itnaqsu t-tniġġis tan-natura xan independu minn dak kollu għall-esistenza tagħna biex inkunu nistgħu jkollna suċċess. Transizzjoni ekoloġika bżonn tkun waħda msejsa fuq is-solidarjetà timxi qid fit ma' riduzzjoni drastika tal nuqasijiet jew inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali. Jiġifieri bla dubju ta' xejn għandna bżonn ikun hemm konsum sostenibbli imma dan ovvjament eh, għali u għalhekk hemm bżonn illi l-prezz ikun fuq dawk illi mhumiex dawk li qegħdin il-foqra. Ma nistgħux ikollna prekarità u l-ġileġon eh, uruna ta' kollu fakruna. U jekk din it-transizzjoni hija eh, minn li impjiegi se wkoll teqret xi wħud u għalhekk hemm dawk li għandhom bżonn jibbenefikaw mis-solidarjetà u għalhekk il-fond tat transizzjoni eh, ġust hemm bżonn ikun nimrat għal dawn in-nies u mhux biex jagħti kumpens lil min huma azzjonisti fil-enerġija fossli u għalhekk il-fond hemm bżonn jagħti l-parti tiegħu dak li għandna bżonn hija eh, bidla profonda tat-taxxa għax dawk li diġà ħadu l-vantaġġi mill-epoka fossli għandhom bżonn huma jħallsu l-iktar għal din it-transizzjoni. Il-Green Deal jeżiġi l-koerenza tal-politiki pubbliċi kollha. Nagħtu eżempju għaliex kwart tal-baġit imur ġlieda eh, kontra t-tibdil fil-klima jekk mill-banda l-oħra qegħdin nagravaw is-sitwazzjoni. L-istess jgħod tal-fatt li l-Green Deal supponi illi jkun hemm rikast tal-politika ehm, agrikola tagħna li għalissa qiegħda biss servizz tas-swieq eh, dinjin. U għalhekk se ngħidu issa fuq strateġija eh, tal-skambju libru tal-Unjoni illi qegħdejjem iżżid il-fluss kummerċjali tad-dinja. Imma Sinjura President, il-proġett tagħkom titkellem fuq din il-kwistjoni, tidentifika l-kontradizzjonijiet imma ma tantx isa qed titrattom f'mod ċar u l-Green Deal ma jkollux suċċess li jekk aħna ma neslux biex il-finanzi tkun għas-servizz għas-soċjetà. Mill-kriżi tal-2007 tal-2008 id-DNA predatur tas-settur finanzjarju fil- qalba tal-ħasen kollu li tixtieq eh, eh, iġielet kontriħ il-Green Deal, il-Patt Ekoloġiku Ewropew, eh, baqa l-istess. U għalhekk hemm bżonn ikun hemm responsabilità żis kollegi għaddew 60 sena minn meta x-xjenzjati bdew jistabbilixxu rabta bejn attivitajiet tal-bniedem u t-tibdil fil-klima. Ġifieri 50 sena mill-klabb ta' Ruma li wessina fuq il-periklu mortali ta' tkabbir ekonomiku mingħajr limiti 30 sena mis-summit ta' Rio fejn Jacques Chirac għalinna illi d-dar tagħna qed taħraq u aħna tinħarsu x'imkien ieħor. 20 sena wara l-ewwel konferenza ta' ġus maquda fuq il-klima u l-emissjoni ta' gazz ta' fett serra jkomplu jkomplu dejjem jiżdiedu waqt li kważi m'għandniex iktar risorsi u l-biodiversità tikrolla u għalhekk wasal e, eh, wasal is-sija tal-ġlieda għax qed naraw fuq il-pjaneta dan il-mod ta' ħajja Ewropew li intkom tixtiequ tippromovu eh, teżiġi erba' pjaneti. Aħna għandna biss pjaneta waħda u għandna bżonn ta' din il-pjaneta għal sopravivenza tagħna. Grazzi. Sardon. Signora Sardone fisem il-grupp Identità u Demokrazija. Grazzi President. Jiena membru ġdida, jiena ma nistax nifhem għaliex aħna d-dokumenti nirċevuhom meta naslu fl-awla. Għall-inqas sija qabel, le, <coughs> id-demokrazija f'din l-awla hija eh, skomoda li natu li l-oppozizjoni id-dokumenti li se diskutu fuqhom. Eh, smajt eh, li qed nitkellmu fuq 50 PAT sar 2050 neutralità ambientali sar 2050 Emmentkom, rajtu l-impatt soċjali u ekonomiku ta' din e jina nifem li l-Kommissjoni għanda bżon nistari kolla immaġini uh, tal-moda, imma jidir li l-newnek edin neżagġeraw aħna b'dawn l-ambizjoniet edin eh, eh, niġru għara Greta. Uh, Eh, intom qed tgħidu innovazzjoni u ikel ta' kwalità. Jiena ma nafx xi tfisser eh, forsi dak li rajna bin-nutri score jew inkella żejt mit-Tunizija u l-arinċ mill-Afrika u mbagħad titolbu standard. U bat xejġri tamlu ftejm kommerċali anki ma' pajizi illi Ma m'għandhomx rispett għal dawn l-ambizzjonijiet. Imbagħad il-plastika għandkom eh, ftejm kommerċali ma' pajjiżi fejn it-tniġġis huwa ta' kuljum. Eh, u smajt ukoll fuq batteriji li għamlhom fl-Ewropa. Mitkom tiftakru illi illum 60% tal-batterija tad dinja din isiru fil-Ċina, Ġappun u Korea Umbat rajt anki l-evoluzzjoni li kienem mill-faham u mill-azzar u issa għanna l-ambizjoni tal-elettriku. Jina staqsejt, forsi hemm xi pajis li jixtieq issa ibiddel il-sistema produttiv tiegħu u jrid li iħallsu ċittadini kollha Ewropej. Imma dana jider ovvju li dinja l-idea. U intkom tkellimtu fuq 100 biljun biljun ta' investimenti fil-ħames snin ġejjin. U idkom dawk li tħarsu lejn il-komas kolla u tobbligaw il pajizi jirrispettaw il-budgets meta e, e, e, jirsolvu l-problema idroġeoloġiku f'pajjiżhom. U l-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid jien għandi l-impressjoni wkoll e, li dan mux iktar li e, e, il-pjan Juncker għattini darba illi kien eh, wedna euro u eh, kellna eh, namlu profitta 1500 iktar. Jena nittama illi kolkom intkom vizjoni ta' realtà u u mux tamlu dawn il-wedit fantazjużi. Grazie. Per il-grupp e CR. Fisem il-grupp ECR, e il-sur e Legutko. Uh, Mr. President, Madam President. President, eh, Signora President, Signori, tlet punti. L-ewwel punt, aħna qegħdin eh, nintaqgħu f'ċirkostanzi eċċezzjonali. Qegħdin nitkellmu fil-bidliet tal-klima u tal-enerġija. Għaxar tim minn min daħlet il-Kummissjoni u qabel ma jiġu implementati l ftajim il-ftejim eh, eh, internazjonali. Dan hija ħaġa ambizjuża però mhix realistika. It-tieni punt. Il-pjan nittama li se jkun iktar kaut minn tal-aħħar u li jaħdem ma l-istati membri u jirrispetta trattati. L-artikolu 15 jgħid moċċar il-Kunsill Ewropew jiddefinixxi d-direzzjoni tal-politika u il-Kunsill Ewropew se jintaqa' għada biex jitkellem il-politika klimatika ta' żmien twila. Allora nistaqsi jiex qegħdin nagħmlu għaw. Il-Kummissjoni qiegħda tagħmel prova tal-inizjattiva u hekk inħarsu lura naraw illi fl-2015 il-Kunsill Ewropew qabel unanimement illi fl-2020 huwa kompromess wara negozjati diffiċli ħafna. U issa qed ngħidu illi l-istrateġija tal-2050 kellu jieħu l-istess triq u l-gvernijiet ma nistawx impoġuhom inwarbuhom fuq ħaġa daqshekk fondamentali. Tielet punt, Sinjora President fil-xur li ġeji, reċenti, aħna smajna fuq il-mewġa ħadra li ġeja fuq l-Europa, pero meta dasal fil-Baltiku u, u, u, u fil-Europa tal-Vant, et naraw li l-istrateġija qed issir iktar konfuża illi tagħti iktar mistoqsijiet mill-dak mill-risposti. Dawn huma fattibli u dana xi fissera l-industrija tagħna dan il-pjan. Intkom qegħdin tpinġu ġenna. Min ma jridx jgħix fi ġenna? Imma imma eh, il-Kummissjoni Ewropea kif għamlet illi faxar tijem kem nistaw nbidlu affarijiet bħala rizultat ta' din il-patt il eh, eh, ekoloġiku eh, ħarset lejn l-impatt fuq il soċjetà u fuq l-industrija? U xtaqt ħagġa u kol fuq il-gas. Il-gas se jkun parti essenzjali tad dekarbonizzazzjoni u il-leġizlazzjoni eh, reċenti tipprojbixxi l-investimenti fil-gas. Dan huwa propju konfużjoni hawnhekk fil-istrateġija. Allora jena nikkonkludi, Sinjura President, kif se nimxu qoddim biex inkunu kredibbli u realistiċi. Wieħed jista' jkollu il-miri kollha fid-dinna. Imma ma jservu għal xejn jekk ma jrnexxinniex niksbuhom u għet ma namlux l-affarijiet bi previżjoni, il-konsegwenzi jistaw ikunu dizastruzi. Grazzi, eh, Signora Evi. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Id-dibattitu tal-lum mhux dibattitu bħall oħrajn din nitkellmu fuq sfida importanti ħafna li tmur l in mid-diskrepanzi tal-partijiet politiċi. U għalek Aħna nilqaw il-proposta tal-Komissjoni Ewropea li ġiet hawnhekk qudiemna bil-pjantazzjoni tagħha imma ngħidu mill-bidu li kull inizjattiva klimatika tkun tajba imma għandna bżonn nibdew mill-ruq ta' raġunijiet għax hekk le se jkollna l-erda tal-ekosistema u d-diżugwaljanzi u l-ek ċerti mill-proposti tagħkom bħal l-afforestazzjoni l-għajnuna mill-istat jew l-effiċenza enerġetika qabdu triq it tajba imma l-pjan jillimita ruħu għall għanijiet li jibqgħu impreċiżi mhux vinkolanti mhux finanzjati u jekk m'iniex sejra żball fil-pjan tagħkom insibu ħafna pjanijiet ta' azzjoni, strateġiji li huma eh, annunċati imma m'hemm xejn sostanzjali imma nafu li ma nistgħux bil-kliem insalvaw il-pjaneta Mbagħad hemm kontradizzjonijiet fondamentali wkoll ċerti għanijiet mhux fattibbli fuq l-enerġija kif hu kredibbli mingħajr kalendarju ehm, preċiż fuq l-azzar u fuq il-faħam. Eh, u fuq il-kummerċ għal xejn ikonna klawsuli ambjentali jekk imbagħad inkomplu bil-ftehmiet eh, eh, ta' ftehmiet kummerċali. U mbagħad il-bio Kif nistgħu mingħajr ma nagħmlu negozjati fuq il-pak? Kif nistgħu nagħmlu riforma tal-trasport ferroviarju tal-merkanzija? Fejn huma l-impenji konkreti għal taxxa eh, fuq il-plastik kif ukoll eh, fuq affarijiet oħra li għamlu taħsara u tal-petrolju pereżempju. u għalhekk għandna bżonn li nirrispettaw il-ftehim ta' Pariġi. L-iktar ħaġa importanti għall grupp tagħna dan il-pjan ma jitkellimx fuq id-dimensjoni soċjali u umana u inti fakkarti li dawk l-iktar prekarju ma dejjem l-ewwel vittmi tad-diżastri u għalhekk hemm bżonn ikun hemm transizzjoni ġusta mal-fond mhux se jagħmel hekk u għalhekk dawn huma sfidi kbar ma se nsolvu l-kriżi klimatika kontra l popli billi nħalluhom illi ħalsu huma kif ipprova jagħmel Macron Franza. It-tranzizzjoni ekoloġika trid tkun minn għal u mal-popli Ewropej. U dim l-urġenza l-Ewropa għandha bżonn tas-sew pat ekoloġiku Ewropew soċjali imma ta' daqs li qatt ma rajna qabel ta' wara l-gwerra. Dan huwa eh, bil-pamflet li qed norikom u aħna dan nixtiequ se nippreżentaw illum għal attenzjoni tagħkom proposti konkreti fuq żewġ assi l-ewwel il-patt tal-ekoloġiku Ewropew bżonn jiffissa liġi klimatika banijiet prioritarji vinkolanti t tnaqqis ta' gass tal-effett serra ta' 10% sal-2030 u bat pjan kbir ta' investiment biex nipplanifikaw l-enerġija eh, tiġeddet eh, għal l-2050 u mbagħad l-ekonomija tal-enerġija għall kumpaniji Hemm bżonn ikun hemm pjan ta' innovazzjoni termika u ambjentali biex hekk noħorġu miljuni mill-prekarjetà enerġetika. Hemm bżonn ikun hemm rivoluzzjoni tal-politika agrikola tagħna u meta nitkellmu fuq il-ftemiet ta' skambju eh, libru ma nitkellmu tinkellmu fuq il-protezzjonizmu għandna bżonn ukoll il-Bank Ċentrali u għandna bżonn neħu l awstarita u niġġieldu kontra eh, il-frodi. U għalhekk dan huwa l-pjan tagħna soċjali li t nippreżentaw il-popli tal-pjaneta da jinstennew patt għal ġranet izbieħ għall futur u issa għandkom tliet xhur qabel il-pubblikazzjoni definittiva tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew hemm bżonn jassumi r-rwol tiegħu issaqs il-Kummissjoni Ewropea li tirreveda il-kopja tagħha u tolla l-ambizzjoni biex hekk fl-aħħar mill-aħħar sistema tinbidel u l-pjaneta wkoll. Grazzi. Grazzi, Signora Evi, eh, non iskritti. Minuta, grazzi President. Tajjeb, lan ta' neutralità klimatika sal-2050, anki l-miżuri tajbin fuq l-ekonomija ċirkolari, il-kwalità tal-arja, però għatanna ħafna dubbi fuq dawn. L-ewwel net kif fej sensibuhom ir-risorsi finanzjari biex inkunu nistgħu nagħmlu trasformazzjoni u transizzjoni klimatika u ekoloġika. Qed tgħidilna l-Kummissjoni li għandna bżonn ta' 260 eh, biljun kull sena sar 2003 u ftit ilu għaltinna illi għanna bżon 1115 il-biljun kull sena. Jena naħseb, Sinjora President, li għadna għedin il-bot minn dan il-pjan, għanna sfida epokali kif inti diġa għabilt mal-ewwel raġel fuq il-qamar, pero għanda bizzejiet risorsi għax fuq risorsi propri ma kontux kuraġġużi bizzejiet. Mux se jkun bizzejiet il-kwoti li ġejjem bil budget Aħna e- eridun naħsbu anki e, fuq l-effett tal-pjan ta' Juncker. unbat kif e- salaħ fl-axar un nħanala, verament namlu ħaġa serja, din hija ħaġa essenzjali nagħmlu issa ma nistgħux nagħmlu għal għada. E, Sur Piper. Grazzi. President, jina nilqa il-proposta għal biex ikun hemm miri iktar ambizjużi fil-klima. Jekk aħna jista' jkollna e, transizjoni l-Europa tkun tista' tibni l-industrija tagħha u importanti li l-Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni ta' impatt għal l-40% ta' żieda fil-miri tagħna. It-transizzjoni għall-industrija hija essenzjali, però irridu nużaw anki il-gas naturali bħala teknoloġiji ta' pont. Irridu il-gas għandna bżonnu wkoll biex inkunu nistaw niprotuġu anki l-enerġija mill-idroġenu u għandu jkonna anki inputs gbar ta' enerġija ħadra e, l-enerġija bil-riħ u oħrajn għandhom jibdew minnu fih it-transizjoni e, għandha tkun anki parta essenzjali mill-politika barranija tagħna u mbagħad iridu nibbażaw tagħna fuq teknoloġiji u teknoloġiji neutrali u l-ITS għal daqstant iridu nestenduh lejn il trasport il-bini u l-innovazzjoni għandha tkun inkluża f'dawn il-politika, f'din il-politika u għandu jkollna wkoll vetturi aħjar. Grazie. Al minuta nof, signora Dalli. Grazzi ħafna President von der Leyen, Vice President. F'dawn is-snin li għandna u dimna jaf tieqa li għandna biex inkunu nistgħu nippjanaw tajjeb u il-Green Deal tista' tkun il-rivoluzzjoni industrijali bbażata fuq id-drittijiet soċjali, drittijiet ta' sostenibilità, kwalunkwe pjan li aħna eh, eh, eh, irridu li waslu għal riżultati irrid ikun hemm miri ċari, mhux biss fuq livell Ewropew ma anke fuq livell tal-Istati Uniti, eh, tal-Istati membri. Ma jistawx l-Istati membri posponu biex ikunu nistaw nilħu neutralità sal-2050 irridu namlu riduzzjoni ta' 55% eh, ta' CO2 sal-2030 u iktar għal 2040 fejn sejrin u kif u lebda industrija manda tip manda jkolla l-possibilità li tistaħba wara mekkanizmi industrijali biex tipposponi l-azzjoni. Setturi kolla ridu jikkontribwixxu u dana jinkrudi anki l-avjazzjoni u d bahir il-sussidi ridu nwaqfu għom. Għannu bżonna strategiju politiki biex jgħatu investimenti biex ikun s teknoloġiji indaf kull imkien għanna bżon ta' mezzi ġodda biex niġeneraw il-flus, rridu niddiskutu kif nimmobilizzaw l-aħjar il-flejes pubbliċi u privati biex jinħolqu eh, impiegi ta' kwalità u anki il-forza tal-ħaddima tana tkun preparata. Inħossu illi il-pat ekoloġiku għandu il-potenzjal Eh, u aħna lesti naħdmu ma'kom biex nwaslu riżultati soċjali, ekonomiċi u ambientali. Grazzi. Grazzi, għanna talbi tal-blue cards, però diġa din talt bil-ħin, allora ma nistawx naċċettawhom. Issa l-kellim li jmiss u nitlob anka l-kellima biex iżommu mal-ħin istur kanfana l-minuta. Signora President, Sur Vice President, illum jiena kun gburi li jena Ewropew. Grazzi lilkom għax inkom preżentajtu faxar tiem l-iktar pjan kbir ta' transizzjoni ekoloġika tal-kontinent waqt li Stati Uniti jirtiraw mill patt ta' eh, Pariġi, aħna minflok qed nagħmlu iktar sforzi, aħna se nkunu magħkom mill-partit ta' Renew u aħna nixtiequ illi nżommu ma dan il-qafas l-uniku wieħed illi iwassal l soċjetà l-industrija u t-territorji nilħu l-għanijiet ta' neutralità tal-karbonju sal-2030. Ninsistu fuq il-fatt li aħna sodisfatti ħafna li naraw sal-2050 din il-politika u eċġenza ta' ċifri għal-2030 kif għadu kemm ġie mfakkar aħna nixtiequ naqsu l-emissjonijiet b'mod legali vinkolanti ta' 55% għalmenu sal-2030. Tieni element ta' sodisfazzjoni tkom tiblu ir-regoli u għalhekk l-Unjoni Ewropea mhix se tiffirma iktar eh, ftehmiet kummerċjali mingħajr il-klawżola tar rispett tat Trattat ta' Pariġi. Mod ieħor kif naraw il-globalizzazzjoni u għalhekk ir-renew se jaħdem miegħek jiena kburi ħafna, grazzi ħafna Sinjor President, Sur Viċi President. Grazzi ħafna Sinjora Tusan l minuta Signora van der Leyen, dak li eh, tipproponu 25 eh, sanilu kien straordinari maħna għedin f'din is-sena u d quddiem id-deżastru. Dak li għandna bżonn huwa ta' pat ekoloġiku Ewropew illi sow ikun jista' inqas l-2030 55% u mhux kif qed tipproponi jintkom. U l bżon nirrispettaw it-Trattat ta' Pariġi bħala minimu dak li għandna bżonn huwa ta' patt ekoloġiku li sow joħroġ mill-faħam u ma jkunx hemm iktar finanzjament għal dawk illi jqirdu l pjaneta tagħna u dawn il-speċi ta' miżuri qed iqerdu l-pjanata imma mhux biċ-ċifri li għatek int attent biex eh, inkunu nistgħu nagħmlu din it-transizzjoni, ma tkomx biżejjed ambizzjużi għax taħsbu li tkabbir soluzzjoni ma tamlux kif suppost għax taħsbu illi jistgħu nġestixxu l-banek il-multinazzjonali u s-sistema li wasanna ġol-ħajt. Il-patt ekoloġiku ma jiġ ikun timidu imma tassow eh, bidla radikali għandna bżonn nifmu l-ekonomija mhijiex lin mill-regoli tan-natura u għalhekk aħna għandna bżonn qafas leġislattiv b'saħħtu, miżuri b'saħħithom vinkolanti viċilanza biex hekk l-istati u l-kumpaniji jirrispettaw l-obbligi klimatiċi tagħhom għandna bżonn ta' kuntratt soċjali u ambjentali ġdid u ma nixtawx infallu. Ħajkolli naqtalkom id-diskors jekk iżommu iktar mill-ħina. Żewġ minuti issa sur Borkja. Grazzi President. Dak li jiena xtaqt najdila li sinjura von der Leyen qabel ma telqet xtaqt najdila illi jiena parzjalment naqbel parti zaħira tal-prezentazzjoni tijak. Pero, mbżon nikkonċentraw ruħna fuq il-problemi. Fej sensibuhom il-flus biex nifinanzjaw dawn dawn il-strategiji kollha. Jiena nixtieq nitkellem fisem l-Unjoni Ewropea ma ċittadini u ma l-intraprizi li huma mħassi mħasbin ħafna fuq il-Green Deal. Jiena nibza illi dawn il-miżuri irridu nirraġunaw fuqhom fuq il-medda ta' żmien twil. U fil-fat se jqumu ħafna flus eh, jekk il-mira hija biss biex nikkontentaw il-pubbliku. U mbagħad se jkollna problemi ta', ta kompetittività. Eh, per eżempju, il-pressjoni maċina kif se namlu se ninjorawa li ċina jew fil-fat il-kompetitività hija waħda mill-ikbar problemi li għanna mal-intraprizi Ewropej meta inqisu kemm huma aggressivi e, il-kompetituri. U dan għandu impatt anki fuq l-impigi. Fil-fatt qed jiġri li se jniġżu dawn l-industri f'pajjiżi oħrajn anki fuq il-budget eh, fuq l-agrikoltura, fuq il-politika ta' koezjoni. Fil-fat, eh, eh, Iva, nistaw najdu li se jkunem minqas emissjonijiet mill-irċit eh, settana, pero ma il-president tinterrompi. Jiena dejjem irrit dawn eh, l-aħbarijiet żiena fuq il-ħin għandna 20 eh, talba l-KGDI u bil-mod li kif mixjin se jkun diffiċli illi naddi il-kelma li l-kellim wieħed taħt il-KGDI. Ġifieri jekk joġobkom irrispettaw il-ħin eh, tagħkom wara ħames sekondi nafżakom u mbagħad naqtalkom id-diskors. Issa Sur Vondra. Mela, għalfejn il-Kummissjoni titlob il-Parlament biex jisma' din il-preżentazzjoni u mhux issir konferenza stampa miex kwistjoni ta' impronta tal-karbonju hawnhekk għalx fil-verità għal dawn is-satejn aħna żidnija l-impronta tal-karbonju tagħna ġejna minn partijiet differenti tal-Ewropa. Dan huwa programm eh, eh, aħna hawnhekk eh, Qegħdin nitkellmu fuq ftejn, però di fil-verità hija revoluzzjoni, revoluzzjoni ekoloġika. Aħna ma nemnux fir-revoluzzjonijiet. Aħna ma rridux naġixxu b'mod irresponsabbli għall pjaneta tagħna rridu nipproteġu n-natura u d-dmir tagħna li nagħmlu dan, però il-prezz m'għandux ikun eh, ikun marbut ma' proċeduri fejn jkollok nies kontra oħrajn jew inkella jkollok spejjeż eh, kbar illi mbagħad se waslu għal rivoluzzjoni oħra illi anke ma jkunx hemm kooperazzjoni anke libertajiet bejn l-Ewropew dan il-patt ekoloġiku m'għandux ikun manifest komunist ġdid blewn ħadrani issa il-Sinjura Modix. Grazzi ħafna. Il-grupp tal-konservativi ngħidulhom illi da m'għandux jaqsam ma' rivoluzzjoni, sfortunatament din hija xi ħaġa eh, sempliċi, irridu naqsu l-emissjonijiet, irridu naqsu dawn it-tip ta' affarijiet b'tali mod illi nibqgħu ġusti. Hemm ħafna affarijiet tajbin f'din il-proposta, però huwa biżżejjed dak li għandna qudiemna jekk aħna rridu nkunu newtrali fil-karbonju tagħna tal-2050, mela rridu nħarsu wkoll lejn il-miri tal-2030, rridu naraw nilħquhom, rridu jkunu għoljin biżżejjed, għadna kif iddikjarajna din l-emerġenza tal-klima u qegħdin inħarsu lejn l-2030 b'dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet u ħankun qegħdin innaqsuhom binqas minn dak li qed jirrikmandaw ix-xjentisti għanna bżon mill-inqas 65% ta' tnaqqis għadha mhux biżżejjed fil-programm m'hemmx biżżejjed riżorsi biex tnaqqas dawn l-emissjonijiet b'dan il-mod. Anka fl-aspett tal-foresti u anka tal-agrikoltura dan kollu jrid jinbidel issa eh, sur korra għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb li hemm eh, punti pożittivi mill-preżentazzjoni, però xorta għandi ħafna dubji fuq il-fattibilità ta' dan il-pjan ambizzjuż budget kbir eh, hemm bżonnu aħna nafu li l-istati membri kollha mhux kollha qegħdin jaqblu fuq dan iridu anke nipprevenu l-ispejjeż eh, kbar jekk ma nieħdux azzjonijiet m'għandniex għażliet oħrajn u rridu ninvestu issa għandna dawn l-ambizzjonijiet rridu nipproteġu kemm l-ambjent kif ukoll is-suq tax-xogħol u biex dawn l-affarijiet nipproteġuhom irridu ninvestu fir-riċerka, rridu kun hemm aċċess għall fondi u hemm bżonn ukoll iktar dialogu trasparenti trasparenti maċ-ċittadini tagħna natu anka attenzjoni b'mod speċjali għal reġjuni l-iktar fqar fil-kontinent. Aħna għadna kif iddikjarajna emerġenza klimatika u dan eh, kien appell kważi id-disprat biex nipprovaw noħolqu kuxjenza. Hemm bżonn ta' azzjoni konkreta u mhux iktar kliem, azzjoni li għandna bżonna issa. Grazzi ħafna Sassur Marinescu għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, Sur President, Sur Viċi President. Tajjeb li għandna din il-proposta dimna fuq il-mejda u meta saret eh, din il-preżentazzjoni nittama li kien hemm diskors u dialogu mad DGs kollha dan biex ikun eh, tkun proposta fattibbli dan huwa eh, programm ambizjuż u tajjeb u għalhekk hemm bżonn li jsir ċerta irfinar fil-perjodu li jmiss u tara wkoll illi hemm koordinazzjoni bejn politiki differenti foqsma differenti biex ma nħolqux problema għal qasam wieħed bl-leġiżlazzjoni f'qasam ieħor. Jiena nittama li dawn il-proposti kollha jkunu bażati fuq studji ta' impatt kemm fuq il-tibdil fil-klima kif ukoll f'dawk li għandhom xaqsmu l-impigi u anke l-kompetitività, jiena nittama li dawn il-proposti kollha jkunu ibbażati eh, fuq konsultazzjoni li ssir ukoll mal-industrija u bbażata wkoll fuq teknoloġija preżenti li xorta tista' tintuża. Jiena nittama illi jkun hemm miżuri fuq l-użu ta' Horizon. Jekk din hija emerġenza bħalma qegħdin ngħidu ejja nużaw Horizon fil-kapaċità eh, tiegħu u anke ninvestu f'riċerka eh, lejn dan il-qasam u b'dan il-mod ikonna iktar ċans ta' suċċess. Importanti wkoll inħarsu lejn il-kapitlu globali. Issa Sur Ertug għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Sur Viċi President, l-ewwel grazzi l-Sur Timmermans ta' l-isforzi kollha li għamel matul dawn l-aħħar ġimgħat u anke nħu l-opportunità biex nappella lilna lkoll kollha kemm aħna nenfasizza biex dan il-patt ekoloġiku ikun patt ġdid fil forsi ikun hemm ukoll politiki ġodda, manka meta nħarsu lejn il-politika tal-passat li tat ħafna riżultati, dak li rridu nerġgħu nagħmlu għal din ehm, rivoluzzjoni Hemm bżonn li l-ambizzjoni tagħna tkun ikbar anke li ninvestu iktar fl-infrastruttura ambjentali u anke fejn għandu x'aqsam it-trasport. Hemm bżonn li l-bliet eh, l-kbar jikkontribwixxu wkoll bħal eh, il-villaġġi żgħar. U kulħadd irid jaħdem flimkien u għal darba oħra grazzi sur Timmermans, issa sur Davis. Signora President, Komissarju Timmermans, ma nistax nafasidza bizziet kamu bizzejiet dan il-patt ekoloġiku li kollu daqxejn lewn blu, inħarsu lejn il-bahar, nistadu zejt fil-Mediterran, ikonna dawn iż-żoni marittimi, protetti, un bat ma natux kasom, eh, anka il- il-liġijiet tagħna mhux qed jiġu rispettati mhux qegħdin fis-seħħ, però fl-aħħar mill-aħħar nistgħu xorta jkollna suċċess, nistgħu innaqsu s-sajt meta eh, inħarsu lejn il-kisbiet li għandna diġà. Nistgħu anka nerġgħu ngħinu sabiex jerġgħu jitkattru dawn l-istokkijiet. Jekk niffukaw fuq is-sostenibilità, naħseb li nistgħu nkunu fuq qudiemnet fl-aġenda internazzjonali f'dan il-qasam. Għalhekk, Viċi President, għanna ħafna battalji ekoloġiċi u dinja waħda li nistgħu nirbħu. Mela ħu l-opportunità, aħtafa, inti għandek l-opportunità li tibdel l-istat tal-libra u verament tista' tagħmel differenza għall-aħjar. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa. Is-sur Buħajt. Thank you. <coughs> Thank you, colleagues. You're more alert. Kollegi, eh, għandkom raġun, l-ewwel is-sur Ninisto. Grazzi ħafna, Sinjora President l-emerġenza klimatika hawnhekk qiegħda x-xjenza titkellem u anke ċ-ċittadini tagħna qegħdin fit-toroq iridu azzjoni. Jiena infaħħar il-Kummissjoni u jiena anka kont ministru eh, lura f'pajjiżi u dawel darba li nara kummissjoni daqshekk ambizzjuża f'dan il-qasam. Però eh, din hija strateġija wiesa iva, però mhix deċiżiva biżżejjed. Ma rridux li jkollna ħafna wedi, mbagħad ma jkollniex riżultati. Eh, li intellaw anka il-mira tal-2030 l-55% hemm bżonn li jkollna riforma tal-ITS lesti li tagħmlu dan anka l-miri tal-efficienza tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli għaliex l-enerġija qiegħda fil-qalba ta' din it-trasformazzjoni li hemm bżonn nagħmlu. Għalhekk irridu naġlu fuq tranzizzjoni tal-enerġija. Mm, aħna għandna bżonn azzjoni iktar deċiżiva u għandna bżonna issa. Awguri. Issa għal minuta u nofs sur ħajt. Is-sur Buħajt anzi. Grazzi ħafna. Signora President, Viċi President, il-patt ekoloġiku għandu tliet wedit l-ewwel li naqas l-emissjonijiet li joħloq l-impjiegi u li jitejjeb il-kwalità tal-ħajja. It-tnaqqis tal-emissjonijiet mira nobli ħafna, però l-Unjoni Ewropea ma tistax waqaf it-tibdil fil-klima weħida 10 fil-mija tal dawn l-emissjonijiet huma fl-Unjoni Ewropea 300 impjant eh, ġdid tal-enerġija li taħdem bil-karbonju jiftħu fil-kull sena fiċ-Ċina. Ġifri ma nistax naġixxu weħidna, din hija kwistjoni eh, li rridu nsaqsu li nfusna dwarha, kemm nistgħu naħdmu weħidna, rridu eh, noqogħdu attenti wkoll ma nagħtux biss ir-responsabilità liċ-ċittadini tagħna kif ħadd naffetwaw ukoll l-industrija tal-karozzi, eh, pereżempju l-eluf ta' impjiegi li jistgħu jintilfu pereżempju fir-reġjun tiegħi f'din l-industrija. Dan il-patt ekoloġiku smajna din il-prezentazzjoni naħseb illi eh, hemm bżonn illi aħna nifukaw iktar fuq libertajiet u mhux fuq is-sussidi għandna bżonn ftehim li jtina ċertezza legali dan ifisser ukoll illi aħna hemm bżonn nifukaw fuq il-neutralità ta' teknoloġija fit trasport u anke fil-mobilità. Il-Kummissjoni għandha bżonn tieqaf toħlom u l-kumpaniji għandhom bżonn jiddeċidu għalihom issa sur fjokki għall minuta Grazzi ħafna, Signora President. Eh, Van McGuinness u Signora Van der Leyen li mhux qiegħda hawnhekk ħażin illi eh, Sinjura van der Leyen mhux qed hawnhekk tisma' parlament li fl-aħħar mill-aħħar ġi maħtur mod demokratiku. Grazzi ħbib, grazzi. Jiena nappoġġa ħafna dan il-patt ekoloġiku ma għandi żewġ talbiet importanti. L-ewwel l-Indja, iċ-Ċina u l-Stati Uniti jiġu sforzati biex jimxu fl-istess direzzjoni tagħna li xinkella dan il-patt ekoloġiku tagħna sa jkun inutli u kontraproduċenti u apparti minn hekk tal-boħra. Dan il-pjan operattiv hemm bżonn illi l-kumpaniji u l-impjiegi u l-ħaddiema jkunu l-prijorità ta' dan il-pjan. Ma rridux li l-ħaddiema u l industriji tagħna jmorru f'pajjiżi oħra bħat Turkija pereżempju. Grazzi ħafna sa sur Botenga. <coughs> Grazzi ħafna għandkom titkellmu fuq l-ambizzjoni ma dan b'dan il-pjan se jkun eh, eh, disappunt eh, għad għax um, li set pereżempju ċittadina bdiet taħdem ta' 15-il sena u kważi laqqas għandha pensjoni. Minnkom qed tgħidu iżidu mat-taxxa tal-karbonju. Ma nistgħux naċċettaw ħaġa bħal din għalhekk il-ġile ġon għamlu rivolta fi Franza, fil belġju u ma nistgħux naċċettaw taxxa bħal din u għandna wisq nies li għedin jgħixu fil-faqar ma jistawx l lilhom infushom djarhom fix-xita ma jistawx e, ikollhom laqqas id-dawl, ġifieri ma jistawx jixalu id-dawl u għaldaqstant ma jistax għalhekk in-nies qed joħorġu fit-toroq qed jipprotestaw iridu miżuri radikali imma intkom mintkomx eh, twafqu l-austerità. Mintkomx eh, twafqu s-sistema tal-ITS kif tistgħu tispjegaw ħaġa bħal din? Għanox. Isur sur Nikolaw għala Vanox għal minuta. Se periodo sfodron antagonizmon Periodu ta' ħafna kompetizzjoni bejn l-Unjoni Ewropea, ċina, l-Istati Uniti, Russja u l-ġganti tal-enerġija, il-patt ekoloġiku huwa skuża biex natu somom kbar lil gruppi kbar f'din il-kompetizzjoni. L-Unjoni Ewropea qed tippremja l-interessi eh, kapitalisti li qegħdin iniġsu b'dan il-patt b'dan il-font ekoloġiku dawn it-triljuni ta' euro sal-2030 u eh, toħloq pis fuq iċ-ċittadini, fuq il-familji, dawn it-taxxi ambjentali u dejjem iżdiet ir-responsabiltajiet fuqhom. Dawn iċ-ċittadini M'għandhom xaqsmu mal esportazzjoni ma' materjali li niġġes lejn pajzi ter terzi. Dawn huma problemi ta' riċiklaġġ. Il-kapitalisti sa jkunu qegħdin hemmhekk jiprofaw jiksbu l-ikbar profitti, u komodità mill-ambjent jekk ma jkonniex dan it-tip ta' sfruttament, nistgħu intejbu l-ħajja taċ ċittadini u anke niddefendu l-ambjent. Jekk ma nagħmlux hekk dan mhux ħajrnexxi. Grazzi President. Mela, qegħdin dawni niġġieldu kontra il-tibdil fil-klima u dan grassi wkoll mal-PPE, mal junker ma eh, Trattat ta' Pariġi u għalhekk għandna għandna bżonn neziġu li l-pajjiżi madwar id-dinja wkoll jirrispondu għall isfidi u għall ambizzjoni tagħna x'għandna bżonn pjaneta aktar b'saħħitha u iktar ħilsa u l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tmexxi biex biex hekk eh, bit-tmexxija ta' Ursula von der Leyen u l-Patt Ekoloġiku Ewropew dan hu dija sfida globali iva tagħna lkoll la la l-estrem xelluk estrem u la il-lemin estrem qed eh, jgħinuna, aħna għandna bżonn it-triq tan-nofs, ħaġa rigoruża u robusta, għandna bżonn tkabbir ekonomiku, għandna bżonn iktar postijiet tax xogħol, għanna bżonn jgħoddu eh, fuq il-produzzjoni u ħdejn iċ-ċittadini eh, dawk li jaħdmu għal rashom il-bdiewa, dawk li ehm, ehm, ħadmu il-bdiewa il-sajjeda dan jagħmlu parti minn ekonomija ċirkolari nadifa. Għandna bżonn l-istrumenti u risorsi ekonomiċi, soċjali, legali ta' taħriġ kif ukoll ta' impatt biex inkunu nistgħu ma nħallu l-ħadd lura u ninvestu fiż-żgħażagħ il-futur tad-dinja u għalhekk il-PPE huwa alleat li aħna se mmexxu biex hekk għax aħna dejjem konna protagonisti fil isfidi u t trasformazzjonijiet il-kbar. Grazzi. Oh, one minute, Madam Fritzon. is Signora Fritzon għal minuta. Grazzi ħafna. Signora President, Sur Viċi President, Mela, hemm bżonn li dan il-kontinent tagħna imexxi, ma dan ifisser li għandna bżonn kuraġġ, għandna bżonn eh, tmexxija politika anke fuq livell reġjonali imma wkoll hawnhekk fuq il-Parlament Ewropew. Aħna soċjaldemokratiċi għanna nixtiequ illi nerfaw din ir-responsabilità l Ewropea għandha bżonn tmexxi eh, favur l-ambjent, favur l-ekoloġija, favur id dimensjoni soċjali b'mod ġust u ekwitabbli. U għalhekk il-gvern tagħna adotta fi Finlandja wkoll liġi fuq il-klima kif ukoll fid-Danimarka drittijiet ekoloġiċi u għalhekk għandna bżonn nagħmluh fuq il livell Ewropew anki għal dawk li huma l-postijiet tax-xogħol favur l-ambjent biex għassew ikonna tkabbir ekoloġiku. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew hemm bżonn jiggarantixxi l-futur tat-tfal u tan-niputijiet tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura Ċex. Grazzi ħafna, grazzi ta' din il-prezentazzjoni li tawgura affarijiet sbieħ min-naħa tal-Kommissjoni. Wara ħafna ġenerazzjonijiet li njoraw din it-talba ta' azzjoni, issa għandna Kummissjoni li jidher li importam il-futur tagħna jiena ħerqana biex nara dawn il-pjanijiet ambizzjużi jissarfu f'leġiżlazzjoni għax qed hemm ħafna x'namlu biex dan il patt ekoloġiku jissarraf kisba storika, però din mhux ħadd tkun xi ħaġa faċli. Il-Kummissjoni lesta, il-Parlament żgur lest u anke l partit tagħna, il-Kunsill ħan tinħares lejhom intom lesti għaliex sa issa għandna tliet stati membri il qegħdin jimblukkaw fosthom pajjiżi l-Ungeriji dawn il-miri ekoloġiċi. Hemm bżonn li l-MFF ikun jista' jiggarantixxi dawn il-miri tagħna. Hemm bżonn li aħna niżguraw illi dawn l-ambizzjonijiet ekoloġiċi tagħna ma jaqgħux vittma tal-politika u jipprevjenu li jkollna futur siguru sostenibbli għal kulħadd. Issa Sur Gold għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi, illum jiena qed nieħu pjaċir li qiegħed hawnhekk bħala Ewropew. għanna dan il-pjan ambizzjuż minħat tal-Kommissjoni xi ħaġa tajba u rridu nqoddu daqsxejn attenti. Il-ħarsien klimatiku huwa kondizzjoni għall-impjegi u anka l ekonomija Ma nistgħux nibqgħu ngħixu fil-passat, però ma nafx jekk din l-aġenda soċjali biżżejjed veru illi hemm bżonn li jkollna taxxa ambjentali ikbar u anke nifukaw fuq ir-rinnovabbli, però meta tqis l-inġustizzji fis-soċjetajiet tagħna id-dħul minn dawn it-taxxi irid jitħallas per capita ċ-ċittadini għaliex inkella mhux ħajnata appoġġ eh, liċ-ċittadin. Jiena naħseb li m'hemmx biżżejjed dimensjoni soċjali hawnhekk, però mill-bqija nistgħu nappoġġjaw din il-preżentazzjoni, nifukaw anke fuq il-kimika, naħseb li qegħdin fit-triq it-tajba, allura ja nibdew ninnegozjaw issa is-sur Juvan. Grazzi ħafna, President. Wara nofsinhar tajjeb, iwa dan huwa punt importanti l-ewwel darba illi eh, f'din il-kamra qegħdin inqisu x-xewqat ekoloġiċi tagħna però bħala sekondarji għal ħarsien ambjentali. Ma nistgħux nibqgħu nivvelenaw l-arja, l-art, il-baħar, l-ilma dawn il-problemi li ilhom Mm, anka jidħlu wkoll fl-FTAs li għandna u s soċjetà tagħna u l-essenzjoni tagħha hija ħafna għar milli kieku jkun hemm estensjoni ta' pjanti jew kellha ta' annimali. Aħna nistgħu insolvu din il-problema ekoloġika il-familja il-familja dawn it-territorji u l-kultura li aħna ngħaddu minn ġenerazzjoni għall oħra dawn huma min jista' isolvi din il-problema ekoloġika rridu niżguraw illi ma jkollniex regolamenti illi joħolqu żvantaġġ fuq il-kumpaniji żgħar li joħolqu l-iktar impjiegi u nagħtu vantaġġ il-multinazzjonali, idu noqogħdu attenti li wara dan il-patt ekoloġiku e, noqogħdu attenti illi ma neqirdux il-dettalji individwali u anka drawiet il-kultura tagħna li tagħmel is-soċjetà aktar rikka. Mbagħad hemm il-kwistjoni nukleari għaliex dawn huma marbutin ħafna flimkien imkieni għall enerġija tal-futur fl-opinjoni tagħna u anke tista' tagħti wkoll ċerta eh, indipendenza strateġika irridu nifukaw fuq dak li verament nixtiequ issa għal minuta sur Van Overtveld. Grazzi ħafna. Sinja President, Zis kollegi, hawnhekk qed inħarsu lejn il-futur u hemm bżonn nieħdu azzjoni urġenti. Eh, l-iktar li għandna bżonn issa huwa soluzzjonijiet prattiċi u fattibbli li nistgħu niffinanzjaw li fukaw fuq l-innovazzjoni eh, kenna prezentazzjoni ta' dan il-pat integrat, xi ħaġa tajba, eh, kif anka l-aspetti li jorbtu flimkien. Però jiena naħseb illi Xi ħaġa li hija nieqsa minn din il-preżentazzjoni hija il-bażi ta' finanzjar, bażi ċara ta' finanzjar. Naħseb li hawnhekk hawn żewġ riski jekk dan ma jiġix indirizzat l-ewwel ma nkunux nistgħu nilħqu dawn l-istess miri u hemm ukoll riskju illi nitilfu l-fiduċja taċ-ċittadini lanqas 10% tal-emissjonijiet eh, tal-karboni ġej mill-Ewropa. Din xi ħaġa ħafna drabi ninsew. Tidu tkunu komissjoni politika mela allura din tidu tinklodu wkoll fil-missjoni politika tagħhom. Issa is-sur Gion Gossi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Tnuħu pjaċir nara eh, li quddiem din l isfida globali kbira, eh, aħna qegħdin inqisu dan bħala priorità għall kummissjoni l-ġdida. Xi ħaġa tajba. Huwa ovvju illi l-Ewropa trid tkun fuq dimnet f'dan id-dibattitu li jkollha l-miri ambizzjużi, però dawn il-miri għandhom ikunu realistiċi nistgħu nkejluhom u anke rridu jkunu fattibbli u mhux sal-2050 imma qabel anka possibilment sa tmiem il-mandat tal-istess kummissjoni tajjeb li jkollna dawn il-miri interim ħalli din l-istess kummissjoni tista' titqis ukoll eh, nkunu nafu eżattament x'għamlet waqt il-mandat tagħha u sa fejn waslet meta nqisu anka e, l-likwidità fis-swieq internazzjonali allura hemm bżonn li jkollna dawn il-miri operattivi dawn il-programmi operattivi li fuqhom anke aħna nistgħu ninvestu u anke nistgħu nimxu fil-qudiem. Is-sur Lins għal minuta. Grazzi ħafna, Signora Viċi Signor Vice President, kollegi, naħseb li llum nistgħu nkunu gburin. Illum smajna dan il-pjan ambizzjuż sabiex l-Ewropa tkun neutrali fil-klima sal-2050 għanna dawn il-miri kollha qudiemna dawn importanti għas-setturi kollha li ħarsu li l-qudiem u jkun jistgħu jippjanaw jekk iridu jibqgħu fuq qudiemnet it-tnaqqis tal-emissjonijiet. Importanti nifukaw mhux biss fuq it-tnaqqis imma anke fuq il-ħżin. u anka il-reforestazzjoni, anka l-aspett ta' foresta sostenibbli Importanti li l-agrikoltura wkoll mhux qed titqis biss bħala l problema imma anke bħala parti mis-soluzzjoni. Hemm din l-istrateġija jekk imsejħa farm to fork eh, li hija wkoll xi ħaġa tajba hemm bżonn li jkollna valutazzjoni ta' impatt li pereżempju tħares lejn pesticidi Issa Sinjura Bonafè. Grazzi President. Sur Timmermans, flimkien mal-uffiċċju tal-presidenza mal-SND ġejna lura minn Madrid fejn hemm il-COP 25 għaddejja. Fil-fatt l-Ewropa kulħadd qed iħares leha. Iħarsu lejn il-Green New Deal mhux biss il-ġenerazzjonijiet ġodda għax iridu eh, dinja iktar nadifa u iktar attenzjoni għal pjaneta, imma anki il-dinja ekonomika Eh, tħares lejn il-New eh, Deal, il-Green Deal bħala leva għalix eh, aħna kontenti bid-determinazzjoni tal vici President Timmermans biex naħdmu fuq l-ekonomija ċirkolari. U nishtiq anki najt zewċ punti, l-ewwel net risorsi, jekk iridu industrija li t tniġġes inqas u mezzi ta' trasport taħjar u nużaw l-enerġija solari. Hemm bżonn ta' ħafna investimenti. U dan jfisser li għandna bżonn ta' pjan industrijali. Il-President tinterrompija għax iridu nirrispettaw il-ħin. One minute, Mr. Issa s-sur Fedeli. Għal minuta, grazzi ħafna, Signora President. Dan il-patt ekoloġiku jista' jkun il-bidu għall-ekonomija ġdida l-Ewropa Jekk jirnexxinna nagħmlu ġestjoni tajba flimkien nistgħu noħolqu impjiegi ġodda, industrija, teknoloġija ġdida illi jistgħu joħolqu era ġdida, l-era ekoloġika. U għalhekk imħasseb li fid-dokument mhux qed nara eh, aspetti eh, marbutin mal-bioeconomy, il-bioekonomija. il il bioekonomija din it-tranzizzjoni lejn materjali iktar ekoloġiċi. Din hija opportunità tajba l impigi fl-Unjoni Ewropea u din tista' tgħinha wkoll sabiex noħolqu spinta ġdida fl-ekonomija Ewropea. Din il-proposta tista' iżżid is-saħħaħ l-ekonomija għaliex ħatoħloq toħloq industriji ġodda u jekk tiġi indirizzata tajba nkunu fuq quddiem eh, mill-lat internazzjonali u nuru li huwa possibbli illi eh, tagħmel din il-tranzizzjoni mod ġustu anke li ma nħolqux dannu fuq l-ambjent. Issa Sinjura Phillips għal minuta. Mikrofonu għanna ammont rekord ta' MEPs f'dan il-parlament, għanna miljoni illi edin jiprovaw jiproteġu il-pjaneta billi joħorġu fit-toroq jiprotestaw u issa l-Kummissjoni qed timxi wara il mudell tagħna titkellem dan il-lingwaġġ ekoloġiku. U għalhekk issa rridu nqogħdu attenti illi dan il-ftehim eh, ikun verament attwat mhux ej ġdid, però eh, Sur Timmermans għandek opportunità qudiemek li inti tindirizza tliet kriżijiet tal-Ewropa, l-kriżi tal-inġustizzja, l-ingwaljanza, l-kriżi tad-demokrazija u anka dik ta' tibdil fil-klima. Dan il-patt ekoloġiku jilħaq, anzi jilqa' għal dawn l-isfidi u li jġib il fl flimkien f'dan f'din id-direzzjoni li għandna li anke se toħloq anka mpigi ġodda għandna għaxar snin biss biex innaqsu l-ar effetti tal-kriżi klimatika dan il-patt ekoloġiku m'għandux sempliċement ikun kliem irid jissarraf f'realtà għaċ-ċittadini Ewropej. Is-Sur Rowland għal-minuta. Thank you, Madam McGuinness. The EU's climate policies have failed They have resulted Mela dawn il-politiki fallow għandna prezzijiet iktar għoljin mill-Amerika fejn il-prezzijiet eh, fl-Amerika huma 80% inqas mhux ta' xejn għandhom rinnovament eh, fl istat Uniti skapitu tal-Ewropa u għalhekk aħna qegħdin noħorġu isna b'inċentivi li jagħmlu ħsara fuq l-ambjent li huma eh, spiża wisq fuq l-irtsiet tagħna u taħsara għas-sistemi marini tagħna. Issa qegħdin naraw illi hemm lobbying kbir hawnhekk Brussell il massa l-iktar enerġija tista' tiġġedded imma din turi l-ipokrazija tagħkom. Qegħdin naraw li pereżempju illi kollox huwa kontraproduċenti anki l-affarijiet nimportaw mill-Lużjana u mbagħad jiġu proċessati fil-Renju Unit u mbagħad hemm is sussidju ta' miljuni mill-kontribwenti Brittaniċi dejjem impoġġu l-flus fil-bwiet ta' min għandu minu sinjur u għalhekk eh, qed eh, najnu l qerda tan-natura, tal-ekonomija u dan huwa kollu tort tagħkom. Is-sur tobe għal minuta. Grazzi ħafna. President. Aħna, moderati svedizi, aħna kuntenti bil-presentazzjoni ta' dan il-patt ekoloġiku Ewropew. Tajjeb ħafna li konna ambizzjonijiet ekoloġiċi fl-Unjoni Ewropea, imma bżonn naraw li huma l-azzjonijiet tagħna jekk tassew aħna nixtiequ illi ma jkollniex iktar l-enerġija illi tniġġes, allura hemm bżonn illi jkun hemm iktar enerġija li tiġġedded Għandna bżonn ukoll illi ikun hemm iktar enerġija nukleari li ma ma ġibx maħ emissjoni ta' CO2. u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea bżonn tifhem li dan huwa element kruċjali tal-ħidma tagħna jekk tassew aħna nixtiequ nilħu l-għanijiet ambizzjużi tagħna favur il-klima. U jekk tassew nixtiequ li l-Ewropa tkun mudell fid-dinja, għandna bżonn ikollna politiki notfa imma għandna bżonn naħdmu għal tkabbir u l-benestri u hekk inkunu nistgħu nappoġġjaw din il-politika favur iċ-ċittadini tagħna u nistgħu nkunu modelli li kulħadd isegwi. Issa Sur Fernandez għal minuta. Grazzi ħafna President. Eh, nilqak merħba Sur Viċi President. Eh, ma tantx kien hemm ħafna żmien di l-aħħar eh, ġimgħa biex nifraħlek imma nixtieq ngħid li din hija kwistjoni li attirat l-attenzjoni tiegħi. Fl-aħħar mill-aħħar il-pjan finanzjarju ta' din l-aġenda l-ġdida huwa inċert nafu li diġà l-Kummissjoni kwantifikat għandna sfidi sostanzjali u dimnu li nagħmel referenza għas-sitwazzjoni fil-komunikazzjoni il-possibilità li jkun hemm fond eh, għal dawk li huma il-prodotti li jiġu importati. Diġà qegħdin eh, imbagħtu għax hemm ħafna industri kumpanijiet ħallu l-Unjoni Ewropea u tikomplu iniġsu barra mill-Unjoni Ewropea. U dan skapitu tal-isforzi kollha li se nagħmlu anke fis-snin li ġejnu għalhekk fil-komunikazzjoni Għadin jgħidu anki r-riskju li jista eh, forsi jidher u mbagħad eh, krem mezzi li huma neċessarji u għandna bżonn naħdmu minn issa. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek, l-Onorevoli Miller, għal minuta. Sur Kummissarju, insemmejt żewġ punti fil-proposti tiegħek li huma importanti ħafna l-ewwel net jiena kuntenta illi ħriġtu b'dan b'din l-istrateġija l-ġdida favur il-foresti. Imma jiena imħasba illi dan huwa biss fuq eh, il-foresti l-ġodda jew la forestazzjoni xaġa li għandna bżonn niddefinu għandna bżonn nitlu iktar f'dettall. U apparti din l-istrateġija favur il-foresti hemm bżonn tara r rwol pluridixxiplinarju tal-foresti bżonn tkun parti minnha jiena kont qed nistenna strateġija sostenibbli favur l-ikel imma qed nisma' biss se jkun hemm kriterji addizzjonali għall bdiewa. U għalhekk din is-strateġija ma tridx tmur lil hinn mir-ried sietset m'għandniex proposti fuq il-prassi reali għandna biss kriterji jew eżiġenzi fuq spallejn il bdew Għandna bżonn ta' iktar passi fuq il-katina li iktar sostenibbli mhux biss fuq l-istadju ta' produzzjoni ma fuq il-proċessar, il-kummerċ, il-beni prodotti importati u l-informazzjoni għall konsumatur u għalhekk għandkom bżonn żid mal-passi tal-irza l-arzet lejn il-furketta. Grazzi ħafna sur kufe. Illum qed tieħdu passi importanti biex tippreżentaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew aħna kuntenti li qed naraw dan il-patt ilna nistennew dan il-patt. Xi wħud jgħidu li l-azzjoni klimatika eh, għalja wisq teddet il-libertà għandna bżonn immorru iktar bil-mod. Le, hemm bżonn li turi kemm int reżolut tkun ambizzjuż għax ma tistax poġġi prezz fuq pjaneta b'saħħita, pjaneta b'saħħita u kif ukoll tajjeb għal tfal tagħna u qed jgħidulna illi hemm eh, miet ta' eluf ta' tfal illi jgħixu eh, f'djar bil-moffa li għandhom l-umdità fid-dlam aħna nixtiequ nittrattaw il-każijiet ta' faqar li nkissru il-faqar u għalhekk anki l-kwalità tal-arja eh, toqtol il-bledmin. Aħna nixtiequ nippromovu l-enerġija li tiġġedded u nsalvagwardaw il-saja tal-ċittadini tagħna imma inti l-ewwel laqgħa tiegħek mal-kapijiet tal-linji tal-ivvjaġġar tal-ajru. Għaliex il-President jaqta' l-mikrofonu tal-persuna tal kelliem għax għadda l-ħin allokat tiegħu. Issa l-Onorevoli Damato. Grazzi President, grazzi President. Entkom konvokajtuna burġenza biex tippreżentaw eh, il-New Deal u l-President un titlaq Ek dan huwa rispett tal-Kummissjoni għal l-unika istituzzjoni eh, eletta e ħaġa ta' tħassib. Nittamaw li mhux se jiġri dejjem hekk. Sur Timmermans, il-Kummissjoni tiegħek ma tistax eh, timxi kontra dawk li eh, iridu ambjent bnin u jikol bnin u li jkun hemm ambjent tajjeb il-rivoluzzjoni vera iridu namluha ġofina. Inkella ma nistawx aħna dejjem dejjem bil-fors eh, eh, niġru wara tkabbir, tkabbir ekonomiku, industrijali irridu neħilsu mill-faham, eh, pero irridu neħilsu anki mill-sors ta' enerġija li huwa l-gas. Eh, din hija emerġenza, emerġenza għal dinja kollha u rridu nagħtu risposta ta' emerġenza. Grazzi Grazie ħafna, President, grazie ħafna l-Sur Timmermans. Eh, aħna firmajna il-Trattat ta' Pariġi, iġifieri hemm appoġġ għal dan il-patt ekoloġiku Ewropew u lan prinċipali tal-neutralità tal-karbonju sal-2050 imma nitkellmu mhux biss fuq il-klima, nitkellmu fuq il-biodiversità, fuq l-arja nadifa u dan il-patt ekoloġiku Ewropew hemm bżonn juri lid dinja kollha dak li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea biex toħloq postijiet tax-xogħol biex tkabbar l-ekonomija. Ma biex nagħmlu hekk għandna bżonn inżommu mal mal-ewwel parti tal-programm jiġifieri sal-2030 biex hekk nippreparaw valutazzjoni ta' impatt li tagħti tweġiba l ħafna mistoqsijiet tal-lum u iżżomm ukoll in-newtralità teknoloġika. L-iktar ħaġa importanti li nikkonsidraw il-differenzi fondamentali li hemm bejn il-pajjiżi u r reġjuni tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna bżonn ta' MFF illi jkollu fond separat għal transizzjoni enerġetika ġusta speċjalment għal reġjuni. Issa, is eh, eh, skużawni, tajt il-President ħadet zbal. Issa, is-sur Nika, un bat Rodriguez Ramos. Grazie. Grazie ħafna. Viċi President Timmermans, nifraħlek għal prezentazzjoni li għamilt li huwa pakket konkret ħafna li għatina ħafna tama għal futur eh, għal-ċittadini Ewropej u għall-Ewropa. Inti għad ħaġa importanti għawnek li ċittadini kolla, l-istati membri kolla, ċittadini u il-komunitajiet għandhom jiġu appoġġati u ħadd ma l-ura. Eh, dina ġiet prezentata l-ġimma li għaddiet u fir-Romanija l-ispejjeż għall-anijiet tal-2030 huwa kważi l-40% tal-GTP illi huwa xi 80 biljun iridu jintefqu sal-2030 fir-Romanija. Eh, pratikament 8 biljuni kull sena, din hija somma kbira irridu aħna eh, eh, naħsbu għal reġuni mm, tal-minaturi, tal-minieri fejn hemm ħafna nies joqogħdu. Jiena norbot fuq l-involviment tiegħek u tal kummissjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nilħu il-għanijiet tal-2030. Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, President. L-ewwel darba li tidher qudiemna l-Kummissjoni Ewropea biex tippreżentana l-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa sinjal tal-prijoritajiet u determinazzjonijiet politiċi u l-grupp tiegħi apprezza ħafna. Għandna bżonn dawn il-mezzi, miżuri li jkunu ambizzjużi, effiċenti, u nsaħħu l-ambizzjoni tagħna biex tassew kontralità tal-karbonju sal-2050 protezzjoni għal dik li hija l kompetitività tal-industrija Ewropea li ma tniġġis u l protezzjoni tal-biodiversità fidejn il-bdiewa pak ġdida u għalhekk din hija sfida kbira per opportunità ta' dep u dan il-Patt Ekoloġiku Ewropew strateġija ġdida ta' tkabbir għall-Ewropa li hemm bżonn tkun dejjem bexxiji, dejjem tkun fl-avangwarda, speċjalment għal dik li teknoloġika hemm bżonn ukoll eh, toħloq postijiet tax-xogħol ġodda u opportunitajiet għall intrapriżi tagħna għandna bżonn transizzjoni waħda ġusta, responsabbli, ekwa u inklużiva u għalhekk se jkun hemm l-appoġġ tal-grupp tagħna. Grazzi ħafna. Thank you, Madam Del Signora del Castillo. Signora del Castillo, grazie ħafna President. Eh, bla dubju ta' xejn il-ġlida kontra t tibdil fil-klima ma tistax tistenna imma hemm bżonn illi ma jkunx hemm frodi lanqas u għal daqstant għamna bżonn nagħtu l-importanza dovuta għal strateġija ġdida Ewropea tkun kapaċi li tiżviluppa teknoloġiji mod deċisiv u tnaqqis tal-emissjonijiet biex ikun hemm kompetitività globali u għalhekk din hija eżiġenza ta' bilfors għal dik li għall-innovazzjoni teknoloġika biex hekk ikun hemm mod tan determinat biex naġixxu biex hekk l-għanijiet tagħna jkunu tassew it-tnaqqis tad-demissjonijiet biex hekk ikun hemm eh, tassew miżuri fattibbli u konkreti u għandna bżonn il-finanzjament tal-innovazzjoni teknoloġika u għalhekk dan huwa l-MFF għall-innovazzjoni u għalhekk għalxejn ikonna ħafna ftehmiet imma fuq livell nazzjonali għandna bżonn hawnhekk deċiżjonijiet eh, fuq l-MFF eh, favur l-innovazzjoni u għalhekk dan huwa patt ekoloġiku Ewropew ambizzjuż ħafna li naqblu lkoll illi hemm bżonn li nġidu kontra tibdil fil-klima imma għandna bżonn ukoll illi navanzaw u mhux ikollna każijiet ta' frodi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Marques għal minuta. Obrigada, Vice-President Franz Timmermans. Grazie, grazie, Vice-President Timmermans. il, il patt ekoloġiku Ewropew għandu jkun ambizzjuż ħafna irid jagħti tkabbir sostenibbli, ġust u inklużiv għall-Ewropa fil-10 snin li ġejjin. Però din l-ambizzjoni tista' tkun kredibbli biss jekk aħna nimmobilizzaw ir-riżorsi finanzjarji neċessarji. Dawn huma affarijiet kruċali. Aħna wasanna f'mument fejn l-ICB jista' jkollu ruol eccellenti. L-MFF ukoll illi qed jiġi kif qed jiġi diskuss l-MFF illum u għada fil-Kunsill mhuwiex aċċettibbli u qed jimxi kontra il-kummenti politiċi tal-kapietana. Jekk aħna verament impenjati fil-ġlida kontra l-bidla klimatika, irridu namlu dan. L-istati membri kollha jridu jappoġġaw din it-transizjoni mingħajr eċċezzjoni. E sur tema. Grazzi President, Komissarju. Jiena nemmen illi rridu nieħdu azzjoni kontra l-tibdil eh, klimatiku. Il-kondizzjonijiet tal-temp din ikunu dejjem iktar estremi, però ma nistgħux ħalluha fidejn pajjiż wieħed, irridu nieħdu approċċ Ewropew u niżguraw anki li l-kumplament tad-dinja jimxi magħna. Dan huwa dak li rridu nagħmlu, però dan irridu narawh biss jekk aħna noħdu għan bis-serjetà itħassib u l isfidi għax inkella ma jkollix suċċess. Ma nistgħux aħna noħolqu reċessjoni fl-ekonomiji tagħna. Irridu eh, nkunu realistiċi f'din l-idealizmu waħda, rrid ikonna sens komun. Irridu nieħdu eh, l-deċiżjonijiet bbażati fuq xjenza. Irridu nħarsu lejn l-ITS, irridu naħsbu fuq l-innovazzjoni li jistgħu joħolqu l impjiegi U m'għandniex lussu hawnhekk illi naħdmu biss fuq il-mozzjoni tagħna sur Buzoj għal-minuta. Grazzi, President. Dinja l ikbar sfida li għanna li se jkollha impatt kbir fid-dinja kollha. Jiena fiduċus u jiena bħala eh, eh, presidenta litre eh, konvint illi konna politika industriali u teknika u nizguraw il-provvista tal-enerġija. Irridu nibnu fuq il suċċess tal-Unjoni tal-Enerġija u rridu nżidu l-efficienza eh, namlu eh, teknoloġiji u enerġija iktar nadifa u nintegraw il-suq intern tal-enerġija tagħna. Għanna u koll bżon nersqu lejn l-innovazzjoni fil-klima u digitalizzazzjoni, nżidu l-impigi u nibqaw kompetitivi u nizguraw it-kabbir. Grazzi. Grazzi, signora von Brantal, fan Brantal, minuta Grazzi, President. xenzjati għamlu ħafna xogħol sninilu u iż-żgħażagħ fuq l agenda Illum għandna Green Deal Ewropew U għalina dana mhux biss programm ta' ambientali biex niġildu kontra il-klim, it-tibdil fil-klima, mandu jkun il-proġett Ewropew mhux ta' snin li ġejjin imma għal 20 ta' snin li ġejjin. U dana ifisser barra mill-investimenti rridu nħarsu anki il-potenzjal ta' ċittadini kollha. Per eżempju, E, e, irridu e, se jkonna arja nadifa u fil-bliet tagħna u anki l impigi li se noħolqu u anki se jintilfu ħafna impigi però rridu noħolqu impigi ġodda. U se ninvestu anki fil-bini ġdid, bini illi ma jaħlix enerġija dana huwa parti mill-Green Deal. Grazzi. Għal minuta waħda sur ħlabaċek. Viċi President, il-proposta tiegħek huwa konċetti bażat fuq eh, strumenti finanzjari u m'hemmx dubju li kulħadd se jħossa. Nina żguri li inti wkoll tixtieq li ċittadini appoġġaw, kemm dan se jiġri biss jekk eh, inti tkun sinċer, mhux fuq dak biss li tixtieq imma anki fuq l-impatt u għalhekk jiena nixtieq nisma' minn għandek illi kollox se jkun Eh, appoġġat minn studju ta' impatt u anki ta' impatt soċjali. Mux kull reġun jgħat fl-istess pozizjoni. Per eżempju, aħna għanna ħafna reġuni eh, fabriki tal-azzar, tal-faham u irridu niftakru illi hawnhekk et nirriskjaw eh, il koeżjoni Ewropea Eh, teorikament hija tajba, però il-kwistjoni hija kif se nilħu il-miri tagħna. Irridu nkunu anki eh, miftuħin anki eh, għall-enerġija li ma jkollha l-ebda missjoni. Grazzi. Irridu nispiċċaw qabel l-erba u 10. Allora se nikolni nikkanċella l-proċedura catch the eye jiena miex deċiżjoni tiegħi qed jgħidu li li jrid nagħmlek bil-fors. Is-Sinjura e, Tot. Grazzi, President, Viċi President tal-Kummissjoni. Jiena napprezza li inti prezentajt dan il-patt ekoloġiku Ewropew għax dan huwa l-ewwel parti tal-pjan biex tipproteġi il-pjaneta tagħna. Ta Rridu naħdmu fuq soluzzjonijiet fuq it-tibdil klimatiku mill-iktar kmini possibbli u għalhekk aħna appoġġajna din l-emerġenza għal klima iktar nadif biex eh, nilħu neutralità klimatika sal-2050 għandu jkun qafas klimatiku li jinkludi ċittadini <clears throat> u ma jagħmilx pisijiet fuq il-konsumaturi. Il-prezz tal-enerġija m'għandux iżid għandu jkollna soluzzjoni li tkun effiċjenti u tirrispetta n-neutralità teknoloġika. Barra minnek irridu nappoġġaw anki reġuni l-iktar foqra fl-Unjoni Ewropea. Mux biżejjed il-nadottaw Green Deal ambizjuż, imma rridu nħarsu lejn il-bżonnijiet tal-Istati membri tal-konsumaturi, unżommu l-kompetittività. Sur De Castro, President, <coughs> Vice President Timmermans, aħna għanna u dimna unek emerġenza globali illi eh, nistaw naraw dejjem iktar katastrofi fuq il-klima illi jaffetwaw iċ-ċittadini u l-bdiwa tagħna hemm bżonn ta' approċċ komuni koordinat biex naffeċċaw l-isfida. Il-patt huwa ambizzjuż li ġi preżentat lum mill-Unjoni u dan huwa eh, soluzzjoni inkoraġanti ta' dawn il-problemi, però minnajr partecipazzjoni, konvinzjoni mill bdiwa tagħna mingħajr eh, l tama ta' mitigazzjoni miex realistika. il bdiwa Ewropej għandhom jiġu gwidati u għandhom ikollhom inċentivi biex jagħmlu qabża ta' kwalità u anki s-servizzi ambientali għandhom jistgħu jġibu vantaġġ għal tal-komunità kollha. U il-proposta tal-riforma tal-CAP edha hija e bbażata fuq strategija komuni e, u rinazjonalizzazzjoni tal-intervenzjoni Ewropew u għanna bżon ta' politika agrikola iktar qawwija u iktar e, u iktar komuni. E, Il-President t-interrompi kelli. Is-Sur Kelly għal-minuto. Grazzi ħafna President nifraħ lil Kummissarju Ursula tal-li ġiet hawnhekk għaxar tim wara illi għandna l-Kummissjoni l-ġdida jiena naqbel mal-affarijiet li qalet u jiena lesti nikkopera magħha sabiex jitlaħqu dawn il-miri. Il-President Ursula qalet il-ħadd musaj allura u hija semmit ukoll dan il-mekkaniżmu ta' fond ta' transizzjoni ġusta eh, u di xi ħaġa illi għal ċerta eh, zoni sensittivi, ċerta eh, zoni fl-Irlanda, jew fil-Polonja. Għaliex b'dawn it-tip ta' affarijiet tista' tkun ta' suċċess jekk inti tkun kuraġġuż biss. flimkien aħna flimkien mal-kollegi aħna ħaniżguraw illi aħna se nkunu fuq quddiem net f'dan il-qasam. Is-Sinjora eh, Hungarius għal-minuta. Grazzi ħafna tranzizjoni għal soċjetà sostenibbli hija possibbli biss jekk aħna ninkludu l kulħadd, però sfortunatament illum diġà tidher illi hemm ċerta gvernijiet illi ma jridux jaħdmu magħna qegħdin jimblukkaw anke issa eh, liġi għal investimenti iktar eh, notfa u din hija xi ħaġa stramba li hemm bżonn li jkollna fondi allokati għal dawn it-tip ta' eh, għal din it-tip ta' innovazzjoni u investimenti ma nistax inkomplu noħolqu distak bejn il-foqra u s-sinjuri għalhekk nitolbu biex naħsbu f'din l-armonija tal-ambjent irridu ninvestu f'impjiegi ġodda min qiegħed jaħdem f'ċerta industri wkoll idu nħolqu wkoll impjiegi għal min ikun għadu tifittex impjieg. Din hija mm, eh, hemm bżonn ikollna dan il-patt ekoloġiku sabiex inkunu eh, neutrali fl-2050 naħseb Franz inti l-aħjar persuna biex twettaq dan il-progress naħseb inti l-persuna adattata fil-ħin adattat. Grazzi ħafna sas-Sinjura Firkunin għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Dan il-patt ekoloġiku huwa it-triq li sa twassalna għan neutralità klimatika sal-2050 u tajjeb li qed nara illi setturi differenti tas soċjetà qegħdin eh, jitqisu l-ekonomija ċirkolari, il-biodiversità, trasport iktar sostenibbli, l-industrija tal-kimika, eh, l-leġislazzjoni fuq anka l-politika tal-kummerċ nixtiequ li nkunu neutrali mill-diossidu tal-karbonju, però biex dan isir eh, irid ikun hemm riforma tal-industrija u anke s-soċjetà Dan ifisser li rridu nsaħħu l-innovazzjoni fl-Ewropa sabiex l-industrija tagħna tkun tista' tibbenefika minn dan kollu, dan il-mod inkunu iktar anke kompetittivi fil-futur. Xi ħaġa li għandha bżonn attenzjoni partikolari hija eżempju Is-sistema tal-ETS hemm bżonn inqas emissjonijiet. Issa minuta, Sinjura Krill, Grazzi ħafna, Sinjura President. Sur Timmermans, Iva, il-tibdil klimatiku hija waħda mill-sfidi ewlenin tal-Ewropa. Il-patt ekoloġiku Ewropew jista' jkun ir-risposta adattata għal din l-isfida. Il-fond ta' koeżjoni u l-politika ta' koeżjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar għodda ta' investimenti li għandna. Diġà qegħdin nifukaw fuq il-miżuri tal-klima u nistgħu nagħmlu dan ukoll fil-futur. Fuq dan qegħdin naħdmu kol eh, fil-negozjati preżenti li għandna fuq dan l aspet ta' koeżjoni, però hemm bżonn iktar appoġġ mill-istati membri li bħalissa eh, ma tantx qegħdin ikunu deċiżivi bħalissa rridu niżguraw li l-patt ekoloġiku jiġi finanzjat b'mod eh, b'saħħtu. Hawnhekk ma nistgħux nagħmlu iktar affarijiet b'inqas flus, għandna bżonn ħafna iktar flus sabiex il-fondi Ewropej jkunu verament jistgħu jiġu involuti f'din il-ġlieda kontra t-tibdil klimatiku. Għandna bżonn l-imsieħba kollha involuti, mhux biss Kummissjoni u Parlament, imma anke l-Istati membri. Grazzi ħafna issa sur Amaro għall minuta Grazzi ħafna, Signora President. din il-proposta l-ġdida li għandna l llum għandha bżonn tkun eh, realistika pero eh, però anke finanzjar dan il-patt ekoloġiku jrid ikun patt għat kabbir. Aħna lkoll nafu li għandna sfidi ġodda eh, li jirrekjedu metodi ġodda u anke risorsi finanzjarji ġodda. Dan il-pjan Farm to Fork huwa importanti, però hemm bżonn illi l-bdiewa u anke l-irtsitset għandna bżonnhom jekk aħna rridu npoġġu l-ikel fuq il-platt, allura ħadd m'għandu jabbanduna l-LEI e. hemm bżonn ta' iktar prodotti tradizzjonali din hija sfida li anke rridu naraw illi dawn in-nies ma jitilqux mill-irsiet, qed jibqgħu jaħdmu l-art. Dan importanti wkoll għas-sigurezza tal-ikel manka fil-tibdil tal-klima u għalhekk huma parti wkoll mis-soluzzjoni. Onorevole Amaro? Vice president Timmermans. il vice president Timmermans, naddilek il-kelma. Grazie, Sur President. Onorevoli membri, jiena smajt fid-dettal dan id-dibattitu u eċitat bil- fatt li l-Parlament Ewropew tant qed jagħti appoġġ wiesa lil dan il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Dan huwa bidu eċċellenti għal triq li sa tkun daqsxejn bl-iskossi. Għandna bżonn eh, nikkonċentraw fuq l-elementi kollha eh, li jistgħu jiżguraw li dan il-Patt Ekoloġiku jaħdem. Xtaqt ngħid illum xtaqt nifraħ lil Greta Thunberg li ġiet nominata minn eh, Time Magazine għal Persuna tas-sena, Person of the Year. Dan huwa sinjal tajjeb qed juri li din il-ġenerazzjoni t-tfal tagħna qegħdin imexxuna il qudiem huma qed eh, iwittu triq tajjeb sabiħ li tara din il-ħaġa, però dan mhux biss eh, hija raġuni għalfejn aħna rridu naġixxu issa, irridu naġixxu issa għaliex il-fatti qegħdin quddiemna huma ovvji qed iħarsu lejna u jekk aħna jekk aħna membri ta' parlament responsabbli, jekk aħna eh, ċittadini responsabbli, jekk inti ġenitur responsabbli m'għandekx il-lussu illi tinjora il-fatti ejja naraw xi tiġi fi Greenland pereżempju jew dak li qed jiġri wkoll fuq livell globali, id-deżert u anka it-temp erratiku u l-affarijiet kollha li qegħdin naraw fil-biodiversità. Affarijiet li qed jiġru aħna u nitkellmu. M'għandniex il-lussu illi nkomplu ninjoraw dawn affarijiet u ħaġa oħra illi qiegħda tiġri qegħdin fin-nofs tar-raba rivoluzzjoni industrijali, xi ħaġa li sa tibdel l-ekonomija u anke l-industrija tagħna. Din sa tiġri toġobna jew ma toġobniex. Allura aħna bħala Ewropej irridu nsaqsu lil nfusna. Aħna lesti biex inkunu fuq quddiem net ta' din it-tranzizzjoni jew inkella ħanqodu hemm inħarsu leha tiġri. Aħna sammexxuha din it-tranzizzjoni jew inkella sa nkunu sempliċement soġġett ta' deċiżjonijiet ta' ħadd ieħor. Dik hija l-mistoqsija fundamentali quddiemna, l-patt ekoloġiku mhuwiex blueprint huwa mm, pjan ta' azzjoni, pjan direzzjonali E, kemm ma' negozji, kemm għal NGOs, kemm għal trade unions, ċittadini, il-bliet, ir-reġjuni. Din hija stedina l kulħadd biex inkunu parti minn diskussjoni ta' kif ħanorganizzaw mill ġdiet is-soċjetà tagħna b'mod ġust illi tirrifletti l-valuri li aħna rridu niddefendu. Irridu nagħmlu dan għaliex id-dinja xebet. Xebet bla ġir tagħna u id-dinja ila teżisti għal millenji sħaħ mingħajr il-bniedem jgħix fuqha u tista' tkompli tgħix anke mingħajr il-bnedmin mela ejja noqogħdu attenti li aħna noħolqu eżistenza li tippermetti ċerta bilanċ mad-dinja ħalli aħna bħala speċi nibqgħu neżistu għal millenja eh, quddiemna xi ħaġa illi tisemma ħafna huma l-ispejjeż, però Ejja ma ninsewx kemm x'inhu ma l-ispiżi jekk aħna ma naħdux azzjoni xi ħaġa li qegħdin narawha ta' kuljum. Iva, kull proposta l-Komissjoni sa tressa sa, sa sir valutazzjoni ta' impatt fuqha dan se jkun element essenzjali tal-analiżi u tal-ħidma tagħna, però dan sa nagħmluh mod komprensiv u li ma joqċidew hemm l-eżerċizzju. Pereżempju biex niddeterminaw il-tnaqqis għal 2030, 50, 55% dan it-tip ta' tnaqqis, hemm bżonn li jkollna valutazzjoni ta' impatt fuq dan. Però rridu nkunu lesti b'din il-valutazzjoni tal-impatt sal-sajf li jmiss ħalli l-Unjoni Ewropea tkun ippreparata tajjeb biex ikollha liġi eh, ekoloġika sa eh, COP26 fi Glasgow. Jiena sammu lura f'Madrid eh, biex għadha nippreżenta dan il-patt ekoloġiku. Il-messaġġ tagħna huwa dan hemm bżonn li aħna nkunu qudiem net bħal-Ewropa. Ma nistgħux ngħidu li aħna maħniex ċerti minn dak li qegħdin nagħmlu. Jekk l-Ewropa timxi fuq quddiem naħseb ikun hemm min isegwina hemm min qalli li l-idea tagħna huma tajbin u ħajsegwuna eh, qed niddibattu anka maċ-Ċina fuq dan jekk aħna naħdmu flimkien l-impatt se jkun ħafna kbar. Però fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar tal-ġurnata huwa importanti li dan il-Parlament jaħdem id fit magħna biex anka nikkonvinċu lill kunsill biex jaġixxi bl-aħjar mod u jagħmel l-aħjar ħaġa. Jekk aħna nibdew billi nfissru f'leġiżlazzjoni sal-2050 aħna sa nkunu neutrali ehm, ehm, mill-lat ekoloġiku, mela allura aħna nistgħu nippjanaw lejn din il-mira u naraw miżuri hemm bżonn nieħdu kemm fuq l-ITS, fuq l-emissjonijiet, fuq it-tassazzjoni, fuq ehm, Eh, miżuri oħrajn sabiex aħna l-industrija tagħna tkun iktar ċirkolari anke li jkollna l-impjiegi f'dan il-qasam. Però ħaġa oħra illi jiena nixtieq insemmi hija li dawk li huma l-iktar vulnerabbli f'dan it-tibdil klimatiku wkoll iqisu iħossuhom l-iktar vulnerabbli fis-soluzzjoni għal tibdil tal-klima. Qegħdin jagħmlu forsi reżistenza lejn dan il-patt ekoloġiku għal xi illi huma sa jkunu eh, vittmi, però fl-aħħar mill-aħħar huma sa jkunu l-ewwel vittmi jekk ma tittieħidx azzjoni. Dawn in-nies vulnerabbli għalhekk dan huwa punt fundamentali Jekk dan ma jkunx patt ekoloġiku u soċjali, il-patt ekoloġiku mhux eh, se jissarraf f'realtà. Jekk aħna ma nħarsux lejn nies vulnerabbli min jaħdem fil-minjieri, min eh, qiegħed f'żoni vulnerabbli, ma jistax iseħħ dan il-patt Għalhekk irdu naħdmu ma' dawn in-nies vulnerabbli sabiex niżguraw li l ekoloġiku jsaraf realtà ċittadini tagħna kollha. Is-Sur Lange sem għamel kwotazzjoni minn Men on the Moon u allura jiena sa nikkwota wkoll id-diskors ta' JFK eh, f'din l-okkażjoni sa nibdel ftit. Eh, Fil-każ tiegħu qed jitkellem fuq li inti tmur fuq il-qamar aħna qegħdin nażlu illi mmexxu sal-2050 mhux għax dawn huma affarijiet faċli ma huma affarijiet diffiċli għaliex din l-istess mira satejna sabiex aħna norganizzaw u anka inkejlu l-enerġija u l-ħiliet tagħna għaliex din l-istess sfida hija waħda li aħna lesti li nilqgħu u waħda li aħna ma nistgħux nipposponu. Waħda illi aħna għandna l-intenzjoni illi nirbħu. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi lill viċi President Timmermans u grazzi wkoll lil kulħadd. Grazzi tad diskorsi tagħkom. Issa nistgħu nikkonkludu d dibattitu nivvotaw f'jannar fl-ewwel sessjoni u l-minuti se jkunu għall approvazzjoni fi sessjoni li jmiss. Il-sessjoni issa hija eh, aġġornata sospiża. Grazzi ħafna.